Għazis kollegi, nishtiq nil-għakom eh, għaldin eh, sezzjoni numru 134. Hemm xi ħadd li għandu oġġezzjoni eh, għall-aġenda li hemm mela allura inqis l-aġenda adottata. L-istess fuq il-minuti tal-aħħar plenarja tagħna. Mirġet nara ġezzjonijiet u għal-daqstan tebe in-isa adottati. L-ewel, għabar kullu nishtiq nir-ringrazzja l-membri kolla li ħadu sem fi ċerimonja ta' ftuħa tal-ispazju Pavela Damovic il-lum għu nofsenar Qed nitkellmu dwar il-ġlieda kontra eh, l-intolleranza u difiża tal-minoranzi eh, li tibqa' tkun taspirazzjoni nixtieq eh, nilqgħu wkoll delegazzjoni tal-Parlament Reġjonali tal-Awstrija tisfel nafu li rappresentazzjoni fi Brussela hawnhekk ħa tiċċelebra l-25 ta' sena. 25 sena Nilqawkom foskom eh, issa minn żewġ dokumenti wieħed fuq eh, il-Parlament Ewropew eh, din hija toolkit li ehm, turikom titkellem dwar kemm huma importanti daw l-elezzjonijiet. Imbagħad hemm brochure tal-Parlament Ewropew fuq sigurtà li tistgħu issibuh fid-daħla tas-sala. Huwa juri l-prassi tajba li tidu segwu tul l-elezzjonijiet Ewropej. Issa, sur kommissarju, eh, sinjura sindku Valeria Mancinelli, eh, Zis eh, kollegi, nishtiq niftaħ il-plenarja b'debattitu illi jimmarka it-nedija ta' proġett ġdijt f'ħedana komitat ta' reġjuni l-inizjattivi tal-bliet u reġjuni u l-integrazzjoni tagħhom ħaj permettuna biex intejbu l-politika lokali ta' integrazzjoni tal-migranti u refuġġjati. Bosta proġetti ma preżenti fuq livell lokali fl-bliet il-kbar ma wkoll fiż-żoni rurali ftit li xejn abitat nixtieq eh, insellem hawnhekk eh, il-kollettivitajiet territorjali eh, kollha li jgħinu lil dawn in-nies li jintegraw ruħhom f'sista sigurtà u b'dinjità dan huwa sens ukoll ta' l-Unjoni Ewropea li aħna parti minna. Ma rridux noqogħdu lura milli nuru l-esperjenzi pożittivi u s-suċċessi fil-ġlieda kontra l-informazzjoni arriqa li Ja bħal fjuwela diskors ta' mibeda ba aħna maħniex waħedna għandna kooperazzjoni tajba mal-Kummissjoni Ewropea partikolarment permess l sħubija urbana l migranti u refugjati imexxija mill-bliet mill-belt ta' Amsterdam flimkien ma' diġiħom. Insarħu kol fu l associazzjonijiet nazjonali Ewropej li huma sħab ta' u flimkien ma' organizzazzjonijiet oħra bħall-OECD eh, kif ukoll entitajiet reġjonali tal-Kunsill tal-Ewropa, il-Bank ta' Żvilupp tal-Kunsill tal-Ewropa kif ukoll eh, il-Kummissjoni Internazzjonali Katolika għall-Migranti eh, fil-qafas ta' avvenimenti li ħargonizzaw minn issa sal-aħħar tal-2019 aħna nistgħu ngħidu li bqegħdin fil-bidu ta' dar proġett imma hemm iktar minn 80 il-belt li sieħbu hemm 17 stat membru u l-idea hija li kemm jista' jkun ippruvaw inkopru territorju tal-Unjoni kollu kemm huwa mill-ħidma tagħna flimkien nistgħu nuru kemm nistaw għanzi niksbu iktar u iktar fondi għall bliet tagħna li qed jappellaw għal iktar integrazzjoni. Il-Kummissjoni Ewropea supposta eh, ħat titkellem dwar dawn il-finanzjamenti fostom dawk eh, inklużi fil-qafas ta' svilupp territorjali, eh, sur kommissarju, senjuri, eh, illum qed naraw kemm l-integrazzjoni b'suċċess tal-migranti u tar-refuġjati hija possibbli u hija waħda mixtieqa hija realtà mm, diġà l-integrazzjoni hija operazzjoni li minna jista' jgwadanja kulħadd tal-valuri għas-solidarjetà u l-iżvilupp territorjali tagħna. Nixtieq issa ngħaddi kemm l-mistiedna tagħna l-ewwel qabel kollox il-Kummissarju Avramopoulos fil-waqt li nistied li nirringrazzjah mill-ġdid tas-sem tiegħu hawnhekk kif ukoll tal-korporazzjoni mill-irb tiegħu ma' dan il-kumitat. Jekk jogħġbok sur kummissarju, il-kelma lilek, grazzi sur President, eżis kollegi. Jena ma stajċ nitlef di l-opportunità illi naqsam eh, din eh, diskussjoni jena konsentku eh, Kon eh, sitku eh, eh, ta' nkun ftit derba sintku anzi kont sintku għandi ħdejja sintku ta' nkuna u kif taf tajjeb sintku derba sintku għal dejjem sintku. Tassew grat li għataw kum biex nidiskutu waħda mill-punt importanti, wieħed mill-punt importanti għal futur sigur tal-prosperità tal-Unjoni tal-ġejjien, kif ħan u soċjetajiet iktar inklusivi. Jekk xi ħadd isaqsini x'naħseb illi hija waħda mill-prioritajiet għall-Ewropa fis-snin li ġejjin nista' ngħidilkom li l-inklużjoni b'suċċess tal-migranti fis-soċjetajiet tagħna hija waħda minnhom. Sfortunatament din il-kwistjoni ħafna drabi sottovalutata jew miex mifhuma tajba jew nkella injorata. Ejan kun ċar, hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar eh, xi ħaġa sempliċement biex wieħed wassu tajjeb jew nkella xi soft, li qed nitkellmu dwar iktar appoġġ eh, lil kim sejħa baranin, eh, imma mhux kapitu ta' ħarsin ta' ċittadini tagħna ma qed nitkellmu dwar xi ħaġa ħadd benefika minna is-soċjetà tagħna b'mod ġenerali l-ekonomija qed niddeċiedu hawnhekk jekk eh, għandniex parti ta' soċjetà tagħna tikkontribwixxix eh, irridu biss parti waħda eh, li ma titkellimx il-lingwa ta' dak il-pajjiż jew ma tkunx tista' tinteraġixxi xirridu rridu parti mis-soċjetà tagħna li tkun eskluża, li tkun mm, imwarba jew nkellha miċħuda jew nkella nirriskjaw il-parti mis soċjetà tagħna tkun tista' iddur kontra soċjetà autoktona biex ngħidilek, qualsiasi persuna illi eh, għandha fl-interess tagħha eh, is-sens komun u eh, il-ġit tal-komunità twieġab le għal dawn il-mistoqsijiet li għandek ifressa. Tebe, ħanpoġġi iktar sempliċi li l-integrazzjoni taħdem hija kruċjali għal kwezjoni tal-komunitajiet tagħna kif ukoll għall-ekonomija Ewropea. Fortunatament, dawk illi ħadmu jew kellha jaħdmu fuq livelli lokali jafu u jifmu l-urġenza u l-importanza illi ninvestu f'din il-priorità. Bħala awtoritajiet lokali u reġjonali tafu illi eh, intom talabu rwol importanti immens f'dan il-proċess. Intom toħol u spazji għal skambi bejn migranti kif ukoll eh, komunitajiet lokali, tiżguraw l-inklużjoni soċjali u s-sema attiv kollha kemm Intom eh, tipprovdu eh, li tipprovdu l-possibilità li dawn in-nies jintegraw irwieħhom fis-suq tax-xogħol eh, u taraw li kurem politika ta' housing, kif ukoll politika ta' edukazzjoni xirqa u taħdmu flimkien ma' servizzi biex naraw naqra li fejn hemm tensjonijiet eh, jintelbu naf li ħadd hawnhekk f'dil-awla mhux sabaħ l-integrazzjoni eh, mhijiex xi ħaġa li dejjem eh, evidenti, xi kultant tkun żmien, titlob ħafna sforz u bosta investimenti minn partijiet differenti. L-implementazzjoni ta' politika dan Ewropea fil-settur tal-migrazzjoni nafu illi jata kompetu tal-istati membri mintom fl-axar mill-axar eh, intom intom illi u intom illi jett implementaw eh, deċizjoniet li tieħdu fuq livell nazzjonali, jemmijiet ta' eżempji ta' komunitajiet lokali eh, fejn l-integrazzjoni b'suċċess hija realtà u fejn diversità huwa ass u mhux sens ta' prekupazzjoni rridu però namlu dawn l-eżempji iktar viżibbli eh, u dawn li bliet u reġjuni eh, iktar spazju biex eh, jippreżentaw suċessi tagħhom u jilisnu il-ħtiġijiet tagħhom. Jiena fiduċjuż li din l-inizjattiva bliet u reġjuni għall-integrazzjoni tal-migranti tista' tlenata vuċi hawnhekk. E, nemmen li dan huwa mod kif aħna jkollna narrativa iktar e, informata kif ukoll diskussjoni serja fuq e, integrazzjoni u realtà ta' migrazzjoni. Xogħol li aħna minna fuq livell ta' Unjoni f'daw l-aħħar snin biex ikonna dialogu li jimxi fid-żewġ direzzjonijiet fl-imkien mal-awtoritajiet lokali fuq eh, dan is-suġġett qed tkun realtà. Hawnhekk mhux qed nitkellmu biss dwar kliem, li qed nitkellmu dwar azzjonijiet azzjonijiet konkreti u għalhekk aħna napoġġew bisħieħ l-autoritajiet lokali u reġjonali fl-isforzi tagħhom ta' integrazzjoni permezz ta' fondi tul l osma politiċi fuq l osma politiċi kollha. Bejn 2015 u l-2017 il-fond ta' zil migrazzjoni integrazzjoni finanzja 5800 inizjattiva għall-integrazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi madwar l-Unjoni. Nixtieq ikun ċar, hawnhekk qed nitkellem dwar fondi u appoġġ li jmorru għall migranti li b'mod leġittimu u li qegħdin fuq il-territorju Ewropew b'mod eh, legali. Mhuwiex mhumiex fondi li jittieħdu eh, minħal iċ-ċittadini Ewropej jekk irridu eh, ngħinu li soċjetajiet u l-ekonomiji tagħna biex dawn il-nexxu rridu nappoġġjaw li dak kollha li huma parti mis-soċjetà tagħna. Hawnhekk qed nitkellmu dwar diversità illi edha servizz ta' kulħadd. Nafu l-aċċess għal fondi Ewropej jistgħu jkunu eh, sfida għall autoritajiet lokali u reġjonali partikolarment eh, dawk żgħar. Għalhekk aħna l fondi għalhekk aħna rajna li nżidu l-fondi bosta oqsma l-2027 ġifiri għal-fazi li jmiss. Issa fuq il-fluss ta' migrazzjoni u tal-biet eh, għall-azil eh, nafu illi jessa f'daqqa waħda qbadna ritmu wara l-krizi, eh, rridu namlu ktar sforzi però l-inklużjoni ta' dawn in-nies illi jessa qegħdin fostna biex jibqaw M'għandix għalfejn qed nidħol fid dettalji għalfejn dar kollu importanti, però iva għandna bżonnkom biex eh, tispjegaw lill-gvernijiet eh, tagħkom eh, u biex semmaw liħinkom fuq din il kwistjoni tinsewx li bħala sintki, bħala gvernaturi għandkom vuċi tassew qawwija. U iktar importanti minn hekk intom taf. Dakru li għandkom għandkom dmir eh, u għandkom eh, u eh, ta' min li titkelmu fuq soluzzjonijiet li kunu dejjem għal li jekk ma nibdlux narrativa l-għuna u li namlu l-istess zbalji bħal fil-deċenja li għaddew u daw l-zbalji ma nħassewx biss fil-komunità tal-migranti, pero fi soċieta tagħna jkollek hemm il-vuċi tagħkom importanti wkoll uh, fl-elezzjonijiet eh, tal-Parlament Ewropew eh, l-integrazzjoni u l-migrazzjoni eh, ħajkunu frott ta' dibattitu f'din il-kampanja elettorali u probabbilment ħajkunu punt ta' diviżjoni iktar minn qatt qabel. Il-koll għandna responsabilità biex bejnietna nikkontribwixxu għal iktar integrazzjoni u Ewropa koesa il-benefiċċju ta' ċittadini Ewropej kollha. Il-vuċi tagħkom tot. Grazzi ħafna. Grazie ħafna, Ziz Komissarju, u issa bi pjaċir nishtiqna d-kelma l-Sinjura eh, Manċinelli, eh, sindku ta' Ankona, illi eh, reċentament ġiet eletta sindku dinija wara Bar Somers. Jekk joġbok, Senjora Maċinari, grazzi, Sir President. L-ewel, qabel kollox nixtieq li ringrazzja lilek, Sir President Lambert, biex għal din l-istedina li tajtni biex eh, komparti me xol kom f'din il-plenarja nishtiq nilqa fosna u kol il-komissarju Vromopolis li ntqajt miegħu qabel din il-ħidma. Nibistennina nejt il-kollega Somers li preġedini bħala reċipent tal-Premju Dinja ta' Sint Kiev. E, kolli ngħid dan is-suġġett tantu huwa kompless li diffiċli però biex nitkellem dwaru 50 eh, minuti. Ħa nipprova 50 eh, żmien eh, nindirizza biss ftit aspetti. L-ewwel net fuq integrazzjoni ta' nies ta' oriġini barranija li jgħixu b'mod regolari fil-belt tiegħi. tieni punt differenti huwa dak tal-flussi speċjalment spiss eh, li wieħed ma jistax jikontrollhom nies ġejjin mill-Afrika u li qed jikbru eh, anzi mistennija jikbru fis-sen ġejjin u li ovvjament jolqtu l-belt ukoll nkun eh, hija belt bellezza li tagħti fuq l-Adriatiku għandek irdumijiet u taf li Hemm ħafna kollegamenti wkoll bejn eh, it-Tramuntana u nofsinhar tal europa flimkien ma' pajjiżi Ewropej oħra, hemm ħafna cruise liners li jidħlu, yachts li jidħlu fil-portijiet tagħna 2400 sena ta' storja anke r-rinaxximent għadda minn ankor. Ma qaw l-ewwel u l-aħħar kwadri ta' Tiziano, il-famus fil 4% tal-popolazzjoni tagħna hija eh, bananija, pero f'ċertu partijiet telħaq 30-40% u telħaq mal-mitt etnija differenti. M'għandniex eh, sitwazzjoni eh, ta' problemi kbar bħal ċertu pajjiżi, però li wieħed jgħid li hemm koabitazzjoni tajba diffiċli u vera. Problema ta' kuljum, realtà li rridu naffaċċjaw ta' kuljum. Kif qal il-Kummissarju Avramopoulos, wieħed ma jistax sempliċement mm, kif ngħid kif ngħidek jitfa il- mm, il- mm, Um, ehm, ehm, fil-integrazzjoni soċjali, eh, fil-qasam edukattiv, eh, nemmen li eh, għanna eżempju ta' eccellenza Pero eh, dan kollu ovvjament ma minneħx waħedna eh, mill-programmi Ewropej hemm ħafna inizjattivi, il-proġett eh, Spark Nazzjonali, hemm ħafna modijiet ta' integrazzjoni, aħna nużaw ukoll kanali ieħor importanti biex nifavorixxu l-integrazzjoni ta' familji li jgħixu permess anzi b'mod ehm, regolari ehm, fos soħrajn ehm, l-omijiet, l-omijiet li eh, spiss jieħdu sem f'korsijiet ta' lingwa li huma l-ewwel pass biex wieħed jintegra ruħu. Eh, dan kollha huma eżempji eh, li juru li nistgħu nerbu din problema ta' migrazzjoni jekk aħna nikkontrollawha u nimmaneġaw kif suppost dejjem jekk iżommu f'moħħna il-kriterju ta' sigurtà imma Eh, mbagħad hemm immigrazzjoni migrazzjoni regolari, il-flussi probabbilment ħaj jikbru, eh, partikolarment dawk ġejjin mill-Afrika, eh, isegwu wkoll it-tibdil klimatiku li qed naraw, nies li jaħarbu kondizzjonijiet terribbli. l-Ewropa rridu narfu ma tistax tarqaħħom kollha nkella jinfaqgħu l-bliet tagħna, iva niftħu l-bibin tagħna ma dan ma jfissirx li l-frontieri ikunu parużi għal kull min jiġi, jridu nwieġbu għal sitwazzjoni disp ta' disprament nies li tirriskjaw ħajjithom eh, fuq il baħar eh, rridu iva natu eh, dinjeta mistħuqa lil dawn in-nies, però fl-istess waqt irrid ikollna politika l-Afrika illi tejjeb il kundizzjonijiet tal-ħajja għal dawn in-nies f'pajjiżhom it-tema trid tkun waħda Ewropea, però preżentament mhijiex tweġiba Ewropea li qed nagħtu min qed jieħu responsabilità ta' ċertu nies Issa, min ma jishtiqx għamil dan, fil-fond, eh, mandux kun parti mill-Unjoni. Min ma jirfax il-pis ma jistax ikollu postu fl-Unjoni. Ma jistax, ma nistax ikunu sovranisti, ma nistax ikunu sovranisti biex nwaqfu l-immigranti biex jidħlu fil-pajzi ta' U eh, meta mbagħad għandek il-kapital investimenti tal-imprizi ta' pajjiżi oħra tal-Unjoni li jidher ikkurizzaw rwieħhom mela għaliex l-ispiża ta' xogħol hija huwa irħasebe. Nafu, id-drittijiet tal-ħaddiema sfortunatament f'dawn il-pajjiżi huma inferjuri. Spiss l-Ewropa eh, toħroġ b'inizjattivi, però eh, mbagħad sfortunatament jkun hemm ħafna mm, ritorni lejn eh, lejn lejn des-senatarju meta dak li jkun eh, ma regoli ma jinżlu lux eh, naħseb li rrid ikollna Ewropa li tkun hemmhekk mhux biss jekk joġobna. Huwa biss b'dan il-mod illi fil-millenju li jmiss nidħlu b'din il-promozzjoni ta' umanità ta' valuri kif għal-komissarju fil-klim ta' ftuħ tiegħu nemmen illi eh, l-entitajiet lokali u reġjonali saw jomnu ħafna anki vizavi l-gvernijiet nazzjonali tagħkom tagħhom eh, u biex wieġbu għal dawk li qed ixxerdu eh, l-mibeda dawk li qed jippruvaw jipproponu l-ġlieda bejn il-fqar. Fuq eh, l-integrazzjoni naħseb rridu nkunu inqas retoriċi eh, u iktar rizorsi, iktar azzjoni, iktar politika organizzata fuq ta' żmien fil-waqt li narfu illi il-problema hija u ħatkun il-problema tas-seklu illi ġej. Grazzi. Merci beaucoup, eh, madame. Grazie ħafna. Signora Mancinelli, sanat il-kelma l-membri kif ukoll l-erba eh, entitajiet eh, rappresentanti ta' CMR, AR, CPMR u l-Eurocity. Sebe, kemm ngħidilkom li l-Kummissarju irrit ħalina fl-erba, ġifieri ħanati ħanita l-possibilità li wieġeb eh, ek kif jala is-sur Leclerc nom ta' Eurocities. Issa Barbara Dull. Sur President, Sur Kommissar, jahna fil-passat kemm il-darba kellna l-opportunità biex nitkellmu fuq suġġett importanti ħafna tal-integrazzjoni tal-immigranti. U jiena naħseb li kellna l-okkażjoni li niddiskutu fuq bosta livelli tal-Unjoni Ewropea fuq dan is-suġġett importanti. Grazzi tal-appoġġ qed gostu gost ukoll li llum qegħdin nieħdu pass il qudiem simboliku importanti ħafna ġifieri li nitkellmu ma' rappreżentanti tal-reġunijiet lokali fuq is-suġġett tal-integrazzjoni. Jiena naħseb illi M'hemmx alternattiva għall-integrazzjoni, jiena naħseb l-integrazzjoni mhix biex hija soluzzjoni, iżda il-mod ta' kif nistgħu nkomplu niżviluppaw is-soċjetajiet tagħna u għal-ġejjieni tagħna. Jiena naħseb li bl-ebda mod maħna nistgħu nitkellmu fuq in-nies illi qegħdin jitlu biss fit-territorju iżda anke fuq il-fatt illi aħna ma nistgħux insaħħu u nkomplu nżidu differenzi ta' bejnietom u bejnietna ma nistgħux nibqgħu inħalluhom barra mis-soċjetà tagħna jiena naħseb li mħabba fek għandna bżonn ta' dibattitu fuq l-integrazzjoni fuq l-istrumenti li jista' jintuża biex jiġġielet kontra l-differenzi bejn il-qalba u l periferija Jiena naħseb li l-Ewropa għandha ħafna eżempju ta' suċċess. Jiena naħseb illi jiena li ġejja minn Hamburg nista' nara illi hemm verament din il-firda fis-soċjetà li tista' tkun ta' periklu. F'Hamburg aħna kellna ħafna idejat li kellhom suċċess li żviluppajnhom iżda benefikajna ħafna minn skambju intensiv bejn imsieħba. Irrelevanti mill ma eh, tip ta' ambjent aħna ġejjin, naħseb li kollha kemm aħna għandna bżonn l-iskambju natalmu minn xulxin, jiena nittama li f'dan il-kontest il-Kumitat tar Reġuni jista' jkompli jenna biex eh, naħdmu iktar ħalli nappoġġaw dan kollu illi jista' jsir fil-kontest integrazzjoni. Grazzi. Son President della U eh, il eh, tar-Reġjuni tal-Ewropa li IR. E Signori eh, Uh, over the past years. Fis-snin li għaddew, l-Ewropa kellha qudiemha influss ta' immigranti li qatt ma rajna bħal qabel anke ta' refuġjati, għalkemm il-flussi issa taffew ftit il-pressjoni xorta waħda għadha hemm minħabba li qed jaslu iktar immigranti fir-rotot tal-vant. Tal Dan il-punt għalhekk sar dejjem ta' priorità fl-Ewropa u dawn dan għal ċertu pajjiżi qegħdin fuq quddiem f'din l-isfida u kienu kruċjali sabiex jippromuovu l-integrazzjoni tal-immigranti u r-refuġjati u qed jikkontribwixxu għal l-inklużjoni soċjali u ekonomika tagħhom. Aħna nemnu illi l-Ewropa se tissaħħaħ b'din id-diversità. Din tajnija priorità fil-ħidma tagħna biex ikun hemm task force f'Katalunja biex anke tmexxi l-affarijiet il qudiem fejn qed niżviluppaw proġetti u avvenimenti biex jkun hemm iktar inklużjoni permezz ta' finanzi eh, Ewropej fosthom proġetti għamid. Sakemm il-gvernijiet Ewropej ma jħadmux is-sistemi tagħhom u ma jsaħħux l-appoġġ finanzjarju dan ir-reġuni biex jieħdu f'idejhom l-rwol kruċjali integrazzjoni ta' wasli ġodda u ta' komunitajiet ġodda se jkun diffiċli l-Ewropa jirna xxiela eh, tikseb il-benefiċċji tal- ta' din l-immigrazzjoni u tibni soċjetajiet koeżivi. Għalhekk li IR e jilqa l-involviment ta' eh, l-involviment u din u din il-tnedija ta' dan ta' din id-diskussjoni ta' din l-inizjattiva. Grazzi, Eleni Lukajdu issa jekk jogħġbu, kommissarju eżis kollegi l ewwel qabel kollox nixtieq ngħid li ċipru huwa huwa il-Greċi huwa l-aktar posfin għat jaslu immigranti illegali il municipalita tan Nikusija li jattejn il dawn il-migranti b'mod soċjali ħloqna aħna NGO fiċ-ċentru tan Nikusija li għandha lan timplementa l politika soċjali ta' din il-municipalità. Nikosija trid li tkollha soċjetà mingħajr esklużjoni. Fejn qed noffru drittijiet soċjali ċittadini kollha din hija xi ħaġa kruċjali. Permezz ta' din l-organizzazzjoni qed nimplementaw programmi u anke nagħtu servizzi ta' kwalità għal postijiet tax-xogħol għall appoġġ psikoloġiku talim tul il-ħajja appoġġ l-immigranti u bosta eh, gruppi vulnerabbli. B'dan l-appoġġ l-immigranti jikkontribwixxu għaż żvilupp u tkabbir lokali u dan qed isaħħaħ il-ħajja lokali wkoll. Nikosija jabelt belt li dejjem kienet eh, f'punt kruċjali eh, f'post strateġiku ċivilizzazzjoni u qed nimplementaw issa programm għal toroq ġodda l-inklużjoni fejn għandna kofinanzjament mill-Fond għall-Ażil u l-Immigrazzjoni tal-Unjoni Ewropea ta' 90% inkludi azzjonijiet għall appoġġ soċjali għall-immigranti u għandna wkoll ċentru ta' informazzjoni u ċentru ta' appoġġ. Apparti minn hekk għandna programmi għal biex wieħed jesprimi ruħu b'mod kreattiv u eh, flimkien ma' soċjetajiet tagħna għandna workshops anke kreattività tat tfal u nixtiequ noħolqu networks mal-awtoritajiet lokali sabiex nimplementaw programmi għall-inklużjoni nagħtu appoġġ soċjali u anke norganizzaw bosta avvenimenti soċjali u sportivi sabiex l-immigranti jkunu qed jinvolvu ruħhom mal-popolazzjoni lokali. Għandna programmi soċjali għat-tfal sabiex inżommu elementi kulturali ta' tal-pajjiż ta' oriġini tagħhom. Għandna wkoll workshops u seminars li nofru anke għall adulti. Grazzi tassew issa nagħti il-mikrofonu lil eh, Sorroj Petinkur. raġuni periferiċi maritimi eh, senjuri u meta kwestjoni ta' migrazzjoni saret eh, sfida strutturali għall europa l-komunità internazzjonali nafu l-SPR CPMR li trapprezenta bosta reġjuni maritmi periferiċi bdiet idma li tmur l-ura 2015 bl-inizjattiva ta' bosta reġjuni mediterrani li semmew din il-kriżi migratorja, ba, nafu li kienem zon ta' lobbying fuq l livelli li jinkluda kol 50 pajis ta' oriġini ta' transitu u ta' wasla. Mbatt prezentajna xogħol lill-President tal-Parlament Ewropew. Nitkellmu dwar il rwol speċifiku ta' reġjuni b'din il-politika ta' migranti, nixtieq eh, nitkellem dwar l-ħtiġijiet tal-potenzjal u rwol ta' reġjuni quddiem il eh, isfidi tal-integrazzjoni eh, kif kol dwar l tal-Unjoni u kemm din hija u kemm din torbot fuq eh, din il-kwistjoni tal-migrazzjoni, irid ikun eh, strumenti finanzjarji iktar effiċenti ehm, għal reġjoni tagħna iva naf li għamilna pastajb il-qudiem però da mhux biżejjed. Iva, il-politika migratorja kif ukoll is-sitwazzjoni ġeopolitika iva, turi kemmu importanti li nżidu bl-inizjattivi konġunti eh, li jkun hemm skambju tal-aħjar prassi eh, li jkun hemm l-involviment ta' kulħadd. Eh. Għaldaqsant PRMR tixtieq fl-imkien ma' l-Komitat ta' Reġuni tikkontribwixxi għax-xogħol ta' dan il-Komitat kif ukoll tal-approl fir komendazzjonijiet kruċjali u hemm ukoll kartografija viżwali fuq kull livell u li eh, is torbot ukoll fuq l-esperjenza eh, innovattiva tal-reġjuni tagħna. Sessur Bart Sommers. Thank you very much. Um, I'm very happy and my group is Grazzi ta' sew il-grupp tagħna wkoll huwa kuntent ħafna b'din l-inizjattiva l bliet u reġuni għall-integrazzjoni tal-migranti. Ir-realtà tal-lum hija li ngħixu fi bliet eh, b'realtajiet differenti u eh, ħafna drabi l-migrazzjoni naraw bħala xi ħaġa negattiva u tista' tkun valur miżjud għalhekk rridu naġixxu u nitalmu minn xulxin jekk kolla network finanqsmu l-aħjar prassi tista' tgħinna l li ħaġa li rridu nagħmlu huwa li nagħtu l-ħiliet l-immigranti biex jipparteċipaw b'mod attiv fis-soċjetajiet tagħna, jitalmu l-lingwa tal-pajjiż għax inkella jħossuhom iżolati, ikollhom opportunitajiet ta' postax fuq postax xogħol. U fl-istess waqt irridu naħdmu sabiex niġġieldu segregazzjoni fis-soċjetajiet tagħna, għax ħafna drabi nitkellmu dwar l-integrazzjoni bħala valur importanti iżda ħafna drabi nejxu f'arċipelago ta' gżejjer monokulturali. L-integrazzjoni tkun pożittiva jekk inti tassew tiltaqa' ma' nies oħrajn, ma' nies bi sfond differenti minn tiegħek. Ma nistawx naħsbu biz b'mod komunitarju jekk nħarsu lejn li bliet ħafna drabi. Il-bliet naqsmu fi gruppi f'komunitajiet. Il-persuni npoġġuhom f'kaxxa waħda u nagħmlula tikketta fuqha U il-persuni narawhom bħala vittmi ta' diskriminazzjoni, oħrajn narawhom bħala li jabbużaw is-sistema soċjali, imma fil-verità ħafna drabi nkunu omja u ma narawx l-eżempji pożittivi li jeżistu f'ħafna bliet li kapaċi jgħinuna nelbu l-preġudizzju li kapaċi jagħmlu differenza fis-soċjetajiet tagħna. Dan it tikkettjar irridu nwaqfuh, irridu narfu li kulħadd għandu identitajiet differenti u din tista' wkoll tkun xi ħaġa importanti u tagħti valur, fl-istess waqt għandna nżommu soċjetà valuri komuni. Irridu niddefenduhom iżda waħda mill-valuri prinċipali ta' soċjetà tagħna hija l-ġida kontra razziżmu u diskriminazzjoni. Ħafna drabi f'naħa tal-populisti ninsew li dan ukoll huwa parti miċ-ċivilizzazzjoni e, tagħna għaliex dan jagħti opportunità li kulħadd biex joħloq ħajja ħjar għalih innifsu l komunità li jgħix fiha. Grazzi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 Il-Konsill tal-Raġuni fl-Ewropa li jirrappreżenta elf entità differenti partijiet minn 55 Assoċjazzjoni Nazzjonali ħadmet f'dawn l-aħħar snin sabiex ittejjeb l-integrazzjoni tal-immigranti li qed dawk li jitolbu l-ażil u rifuġġjati biex noħolqu soċjetajiet u reġuni iktar inklusivi aħna kellna bosta riżoluzzjonijiet u pożizzjonijiet biex ħarsu lejn prinċipji li jistgħu jiggwidaw il-pożizzjoni Ewropea għall isfida strutturali tal-Ewropa u integrazzjoni kemm mill-aspett lokali kif ukoll dak reġjonali għaliex. Fl-aħħar mill-aħħar l-integrazzjoni fuq livell lokali twassal għal soċjetà iktar maquda jekk tassew ukoll bliet iktar inklusivi. Din hija raġuni għalfejn aħna ħdimna sabiex intejbu l-aċċess dirett tal-finanzi tal-Unjoni Ewropea sabiex insaħħu l-iskambju tal-aħjar prassi sabiex nipromuovu aċċess iktar flessibbli għall finanzi tal-Unjoni Ewropea sabiex intejbu l-aċċess tas servizzi għall immigranti u refuġjati fuq livell lokali permezz ta' ħolqien tal-one-stop shops. Flimkien mal l-azzjoni taħra tal-entitajiet tal-reġjuni dan juri l-rieda tagħna U għalhekk din l-inizjattiva hija pass importanti fid-direzzjoni tajba sabiex ikun hemm iktar arfin fid-dawl tal-elezzjonijiet parlamentari tal-Parlament Ewropew u fil-waqt illi bosta stati membri u bosta politiċi qegħdin jippruvaw jużaw l-immigrazzjoni bħala mezz li għajmu dibattitu eh, u ħafna konfronti importanti li aħna fl-istess waqt nagħtu servizzi anke f'pajjiżi terzi. Aħna konna inklużi fil-diskussjoni dwar l-Aġenda Urbana tal-Unjoni Ewropea li kienet pjattaforma ta' suċċess għal prinċipju ta' sħubija u li ħalli impatt fuq il-politika u l-leġislazzjoni u fejn ippreżentajna proposti konkreti wkoll. Il-ħina għal-kelma Għabizlek, għadilek, ħad iktar minn zewċ minuti, nafu li l-komissarju jrid ħalina fl-erba l għandu laqqa importanti oħra tistennieħ u allura ma ħanaddu il-kelma lura li l ġid grazzi Sor President. Eżis kollegi, ħanibda billi nfakkarkom f'xi ħaġa importanti. Naqbel ma qal dak li qal Istor Somers il-valuri u l-prinċipju huma importanti ħafna. Id-demokrazija tagħna huma bbażati fuq dawn il-valuri u l kriżi tal-immigrazzjoni waslet sabiex ġew iddubitati l valuri u l-prinċipju li fuqhom hija mibnija l-Ewropa. Issa wasal il-waqt li nagħtu tweġiba ċara u mhux ħanoqgħod nibża ngħidilkom li minn meta l-ħaqt kummissarju kelli qudiemi din l-isfida u Issa fid-dal tal-elezzjonijiet il-kol kemm aħna medda biż-żieda tal-populiżmu, il-populiżmu u n-nazzjonaliżmu jimmina l proġett Ewropew u meta nitkellmu dwar il-Kommissjoni u istituzzjonijiet Ewropej aħna qegħdin niddefendu l proġett Ewropew. Is-Sinjura Duden saqsitni mistoqsija nixtieq nagħti ftit iktar informazzjoni dwar dak li qed isir fil-Kummissjoni. Il-Kummissjoni mill-bidu nett dejjem appoġġjat l-inizjattiva tal-Kumitat tar-Reġuni fejn qed timmobilizza tejn u tappoġġja l-awtoritajiet lokali fil-qasam tal-integrazzjoni kif semmejt fl-introduzzjoni tiegħi. Biex isir dan, il-Kummissjoni ikkoordinat eh, l-sħubija l-agenda ta' sħubija Ewropea anke fil-Belt ta' Amsterdam u tajna appoġġ dirett lil bliet u reġjuni permezz tal-finanzjament ta' mifu u aħna ġa tkellimna dwar dan is-suġġett f'dan il-komitat u għalhekk aħna nilqgħu din l-inizjattiva li tista' twassal għal iktar kooperazzjoni fuq dan is-suġġett. Issa fuq l-azzjonijiet Ewropej għal din, din l-inizjattiva għal blitu raġuni eh, naħseb kien eh, wieħed mill-kollegi li saq din mistoqsija Eżempju tanġi ta' dan id-dialogu huwa li l-sħobija tal l-inklużjoni tal-migranti taħt l-aġenda urbana taqqat il-bliet l-Gvernijiet Nazzjonali l kummissjoni Ewropea biex jaħdmu fuq l-integrazzjoni. Permettuni ngħidilkom illi fil-bidu net minn meta bdiet din is-sitwazzjoni xi 30 sena ilu din il-kooperazzjoni ma kienx teżisti issa hija realtà u aħna rridu nappoġġawkom il-koll b'mod dirett u b'mod prattiku anke b'mod finanzjarju. Il-Komitat tar Reġuni huwa membru attiv ħafna ta' din l-isħobija u nixtieq nirringrazzja lill president tagħkom u lilkom ukoll għal din il-parteċipazzjoni. Issa, Abbażi ta' dan fi ftit ġimgħa oħra f'Mejju se nkunu qegħdin norganizzaw għat-tieni darba l-Akkademja Urbana l-Innovazzjoni u se jkollha programm ta' taħriġ għal eh, pratikanti u dawk li jfasslu politika fuq livell lokali. Issa, integrazzjoni ta' finanzjament. Kif tafu aħna tajna żieda sostanzjali ta' fondi għal immigrazzjoni din għamilni tliet darbiet iktar għal Fond Soċjali Ewropew u l-IRDF, il-Fond tal żvilupp Reġjonali, għandna bosta suġġetti ta' priorità għal l-integrazzjoni. Għalhekk huwa importanti ferm illi fejn hemm bżonn L-awtoritajiet lokali jingħaqdu flimkien jikkoordinaw mal-awtoritajiet nazzjonali li huma responsabbli għal dawn il-fondi sabiex jiżguraw li e, dan kollu jkun parti mill-programm nazzjonali tagħhom. Issa se nwieġeb lill kollega Bill Grek. Lis-Sinjura Lokajdu. Jiena insegwi dak li qed jiġri fil-frontieri żort ċipru dan l-aħħar u ġejt infurmat mill-awtoritajiet lokali u reġjonali u nixtieq infaħħar jiena il-belt ta' Nikosja l-inizjattivi tagħha. Din hija eżempju eċċellenti ta' belt ta' belt żgħira li qed tħaddan il-migrazzjoni u qed tibgħat messaġġ ċar lill-Ewropa. Iżda dan huwa l-ispirtu wkoll tal-ħidma tal-Kumitat tar-Reġuni apparti minn hekk il-gvernijiet qed jisimgħu iktar l-awtoritajiet lokali kieku jagħmlu dan jiggvernaw aħjar u apparti minn hekk kieku jiggvernaw appażi ta' prinċipju u valuri. Aħna se nagħtukom appoġġ sħiħ għal dak kollu li tagħmlu f'Ċipru. Aħna nafu li ċipru bħalissa jinsab taħt ħafna pressjoni ma nafux se jġib miegħu il-futur f'ċipru ċipru huwa jinsab f'punt ta' inċertezza u instabilità iżda wassal l-appoġġ tagħna lill awtoritajiet tagħkom. Fl-aħħar nixtieq nitkellem dwar eh, l-aspetti kol relevanti għall-integrazzjoni. Importanti ħafna illi nistabilixxu komplementarjetà ma' fondi oħra. U aħna qed naraw biex kif nistgħu jkun hemm sinerġiji f'din id-direzzjoni. Jekk insaħħu sinerġiji permezz tal dawn il-prioritajiet ta' sigurtà, dawn huma koperti mill-fond għal fondi strutturali fosthom il-FSM permezz tal-indikaturi u r regolament eh, relatat ma' dan il-finanzjament forsi xi ħadd tista' tieħdu nota tagħha, il-Kummissjoni qed tissuġġerixxi li għall fond Soċjali Ewropew se jkollna envelop globali ta' 100 biljun euro li jistgħu jiġu użati għal fondi li rigwardaw il-koeżjoni soċjali, l-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol u l-edukazzjoni ta' persuni vulnerabbli inkluż immigranti. Ista nitlobkom tippermettuli immur lura għal aspett tal kummissjoni komissjoni jimman nistax nitlef l-opportunità biex inwaslilkom il-gratitudni tagħna fisem il-Kummissjoni għall appoġġ sħiħ illi tagħna dan il-Kumitat mill-bidunet biex ngħidu illi illum maħniex fejn konna erba' snin ilu, għamilna ħafna progress u nemmen illi fil-futur l-Ewropa se tkun imħejjija aħjar sabiex tindirizza dawn it-tip ta' fenomeni iżda m'għandniex ninsew xi ħaġa li għalija importanti ħafna li l-ewwel saf ta' kwalunkwe forma ta' amministrazzjoni li affaċċat li affaċċjaw dawn il-problemi huma l-awtoritajiet lokali, l-awtoritajiet reġjonali. Għalhekk għal darb'oħra u kif għad diġà llum għandkom l-appoġġ sħiħ tagħna fuq livell prattiku, finanzjarju u operazzjonali. Grazzi tassew għal din il-kooperazzjoni eċċellenti li ilha għaddejja u li se tkompli għaddejja. Grazzi tassew, Sur President. Chers collègues, nous continuons maintenant notre discussion. Eżis kollegi, nkomplu bid-diskussjoni nadi sar-kelma l-kollega Karel Van Loom. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik begrijp natuurlijk de bijzondere... Grazie, Tassew. Jena nifem illi l-Kommissjoni għanda agenda mimlija iżda hija ħasra illi jista' jkollna biss nofs dibattitu hawnhekk diġà sar punt importanti ħafna fuq l isfidi li għandhom ir-reġuni tagħna fosthom fuq il-koeżjoni soċjali l-laqda soċjali aħna rridu illi jkollna storja pożittiva għall immigrazzjoni u tajjeb illi nkunu kol kemm aħna koraġġużi biżżejjed biex noffru korsijiet ta' integrazzjoni għall-integrazzjoni ma tistax inti tiġi immigrant u tibqa' immigrant għal omrok, ti tissir parti mill-soċjetà li tgħix fiha. Aħna kellna ċittadinanza obbligatorja, kosa ċittadinanza obbligatorju, eh, fosthom li titgħallem il-lingwa li min jiġi jrid jatgħallem il-lingwa tagħna u dan jippromovi anke interazzjoni mas soċjetà tagħna stess mal-ġirien, mal-awtoritajiet. Inti tkun tista tikkomunika anke fil-kunsill lokali u kollok aktar ċans ta' xogħol apparti minn hekk l-integrazzjoni ċivika. Wieħed importanti jkun jaf x'tip ta' soċjetà qed jgħix fiha x'inhuma l-regoli tas-soċjetà tagħna, x'inhuma d-drittijiet tagħna, x'inhuma d dmirijiet u responsabbiltajiet tagħna u apparti minn hekk Xi ħaġa oħra li hija importanti li wieħed irid jaraf huma l possibilitajiet li għandu x'tib ta' postijiet tax xogħol tista' tasal għalihom pereżempju l-approċċ għandu jkun wieħed personalizzat li kull persuna għandha ħtiġijiet differenti, ma jistax ikun li jkollna ehm, approċċ illi xi ħaġa waħda tapplika għal kulħadd mingħajr ma jiġu kkunsidrati l-ħtiġijiet tas-soċjetà lokali u tal-persuna nnifisha. Għalhekk aħna rridu nuru mpensieħ lejn dan l-approċċ u jkollna skambju tal-aħjar prassi u li tamaw li l-Ewropa tippermettilna li nagħmlu dan. Grazzi tassew. Issa Mattias de Klerk, is-sindku ta' Kent. On behalf of Eurocities, I would, I would like to... Grazzi ħafna fissem li Eurocities, nixtieq ningrazzjak, Sur President, tal et t-istidinni għawek biex nkellmkom għal żewġ minuti fuq Is-suġġett ta' 140 miljun ċittadin li jirrappreżenta n-netwerk tagħna permettu li nagħmel xi ftit sqarrijiet mingħand jagħmel l-ewwel nett, il-prijorità fuq il-livell Ewropew f'dawn l-aħħar ftit snin kien l-integrazzjoni fis-suq tal-migranti u rifuġjati iżda il-mod ta' kif kollha tnifikaw b'mod ewlieni fuq is-suq tax-xogħol u l-inklużjoni ekonomika mhux biżżejjed hemm bżonn li jkun hemm aċċess għall-edukazzjoni, l-inklużjoni soċjali dawn huma kollha affarijiet l li verament huma problematiċi qed jaffaċċjaw eh, bħala sfidi lill bliet tagħna. Jiena naħseb li parti minn hekk għandna bżonn ta' strateġija li tkun introdotta mill-bliet ħalli dawn l-istrateġiji kollhom suċċess. Ħafna mill-bliet qegħdin jagħmlu kollox ad hoc. Pereżempju l-belt ta' Gent bdiet bit-task force tar refuġjati fejn hemm iktar kooperazzjoni bejn is-soċjetà ċivili, ċittadini, u dawk il-partijiet interessati ħalibek niffaċilitaw il-proċess ta' integrazzjoni tar rifuġjati Ta' rifuġjati apparti minn hekk aħna rridu naraw li aħna rridu ngħinu l-bliet biex jaħdmu kontra il-viżjoni negattiva li għandhom iċ-ċittadini tal-immigranti ħalibek naraw illi kulħadd ikollu dritt il ħajja din jituża parti minn hekk il-bliet li jdu jikkoperaw aħjar mal-awtoritajiet nazzjonali u Ewropej minħabba illi hemm ħafna affarijiet illi l-bliet jistgħu jikkontribwixxu fuq il-livell Ewropew u hemm ħafna affarijiet li nistgħu nigwadanjaw jekk aħna jkollna iktar kooperazzjoni tajba bejn il-bliet l-istituzzjonijiet Ewropej kif ukoll awtoritajiet nazzjonali. Grazzi. Merci beaucoup. Grazzi ħafna. Issa jmiss il-kollega tagħna Bianco jekk jogħġbok. Grazzi ħafna sur President, grazzi tal ħadd inizjattiva wkoll minħabba illi l-Kumitat tar-Reġjuni illi l-lum wera illi qed tieħu inizjattiva li fuq ħadd iddependi ħafna ġejjin tal-kontinent tagħna. Qegħdin naffaċċaw l-iktar affarijiet importanti fil-fatt. Ftit ġimgħa ilu fit-tramuntana ta' pajjiżi fl-Italja kien hemm eh, private li kienet suppost ħassu l-tfal fi skola f'Belzera kienet sekwestrata minħabba li eh, mill-xufier illi kien immigrant. Allura kif tistgħu taraw dawn l-istampi żgur kienu ħajjoħolqu ħafna biżgħat. Iżda der illi dak illi forsi seta rriżulta fit traġedja rajna illi fil-fatt waqfet din it-traġedja minħabba tifel ta' ġenituri Eġizzjani. U din hija storja pożittiva minħabba illi dan it-tifel iħossu Taljan u verament kellu kien kuraġġuż ħafna u kien intelligenti ħafna, ġifieri ejja ma nifukawx fuq il-firda tal-politika tal-integrazzjoni. Nixtieq li nirrakkuntalkom l-esperjenza tal-belt tiegħi Katania fejn aħna għażilna li jkun hemm żona li kienet abbandonata minflok qegħdin eh, noħolqu żona fejn jkun hemm iktar kooperazzjoni kien hemm 20 eh, żgħażagħ sqallin u 20 immigranti li bidlu ħadmu ħafna fuq din iż-żona u kienu appoġġjat ukoll miċ ċittadini ta' din il-lokalità minħabba li dawk li rawhom jaħdmu ħażbu li qed jaħdmu b'mod pożittiv. Jiena naħseb li għandna iktar inxandru dawn l-istejjer eh, u prattiċi tajbin u pożittivi. Grazzi ħafna, grazzi is-sejmis il-kollega tagħna Hans Jansen. Eżis kollegi, jiena nixtieq najt li l-eżempji tajbin dejjem għandna naqsmuhom ma' xulxin, jiena naħseb, nisa naħseb fuq ir reġun tiegħi, il-provinċja ta' Brabant, fejn aħna qegħdin nippruvaw inħeġġu lil dawk kollha illi jiġu fitxu l-azil u replikaw l-azil Insaqsuhom għalfejn intom ġejjin l-Olanda, x'tib ta' kompetenzi tistgħu toffru għandkom tistgħu toffru u ehm, x'għandkom bħala akkomodazzjoni bħal servizz tal akkomodazzjoni f'pajjiżna ħalli nkunu nistgħu nanalizzaw il-każ skont il-każ innifsu iżda mbagħad aħna nistgħu nikkalkulaw dak li jkollu bżonn persuna u ngħaddu għall-istadju li jmiss. Jiena naħseb illi dinja xi ħaġa li tista' mbagħad tenna biex ngħidu li aħna verament kuntenti, kuntenti li għaddejna minn dan iż-żmien diffiċli li minnu tallimna ħafna u huma iħossom ukoll li wara li għaddew minn dan iż-żmien diffiċli se saru parti mis-soċjetà ma naħsibx li għandha tkun daqshekk problematika biex insibu pjattaforma ħalli naqsmu bejnietna il-pożittiv mhux nifukaw biss fuq il-negattiv. Grazzi ħafna. Sur Grazzi, jena niftit zmiena membru ta' dan il-komitat u naħseb li huwa soġġett li evolva ħafna tul dawn l-aħħar snin li l membru l-ewwel qabel kollox illa li xeba ħafna mill-entitajiet lokali u reġjonali eh, li huma preżenti hawnhekk jgħixu dan is-soġġett ma naħsibx li hemm xi wieħed jew waħda li eh, mhumiex eh, mitti li mhumiex milquta minn din ir-realtà. Issa għandna bżonn metodoloġija ġdida li eh, toħodna biex eh, nieħdu approċċ Ewropew eh, għaliex dan is-suġġett jevolvi kontinwament. Il-migrazzjoni eh, qed biddel eh, l-aspett ġeografiku, l-intensità kif ukoll destinazzjoni. Eh, nixtieq insemmi hawnhekk l-evoluzzjoni tal-affarijiet fil-komunità ta' Santomer, ġifieri fil-Tramuntana ta' Franza, 40 km minn Calais fejn is-sitwazzjoni evolviet ħafna f'dawn l-aħħar snin. Għalfejn qegħdin hawnhekk għaliex nixtiequ li jkunu nistgħu nipprovdu possibilitajiet ta' integrazzjoni lil dawn il-migranti biex eh, il-komune tagħna jkun jistgħu eh, jintegraw il daw ċittadini eh, biex huma wkoll jikkontribwixxu għall koeżjoni tal- komunitajiet tagħna nixtieq insemmi inizjattiva partikolari li laqgħet iż-żgħażagħ fuq it-tema tal-isport hemm Afgani li xtaqu jwaqfu klab tal-kriket u eh, nixtieq ngħid li Mer 1, Santa Mer 2, nevek konfrontaw eh, irwiħon fl-ewel eh, fl-ewel konfront u nejdilkom illi huma umma fuq ta' qoddim u uh, fil-fat kienu dawn iż-żazax stess li uh, ħarġu uh, l-oħrajn u eżempju tajjeb fejn inti għandek dawn il-migranti li waslu u sawm champions. Ġviri, eżempju li jurina li prassi tajba jizistu fostna u issa il-kollega Subira. Don Andreok, Migrazio mugimenduek tokiko, eskualde eta estatu mailako. Grazzi ħafna il-ċaqliq eh, migratorju hija sfida li qed tirrappreżentaru tippreżentaru fuq livell reġjonali, lokali u nazzjonali u teħtieġ li nieħdu deċiżjonijiet nazzjonali kif ukoll fuq livell Ewropew iżda jekk id-deċiżjoni tagħna mhux qed jittieħdu bħalissa jew qed ikunu posposti jew kellha mhux qed ikunu fluidi u flessibbli biżżejjed. Jiena naħseb li dawn in-nuqqasijiet qegħdin jirriflettu d-diffikultajiet li għandhom l-istati membri biex jilħqu ftehim. U naħseb illi issa li nsabu f'din is-sitwazzjoni nixtieq ngħidilkom illi Jiena ninsab konvinta fuq il-fatt li l gvernijiet subreġjonali verament maħniex marbutin ma' dak li tiġi fuq il-livell Ewropew naħseb illi fuq dan il-livell aħjar nistgħu nirrispondu għal din il-problema eh, migratorja. Il-gvern tal-Bask hija fil-fatt iqassam din il-proposta mal-gvernijiet reġjonali l-oħrajn. Din il-proposta il proposta qed tipproponi li toħroġ mekkaniżmu konkret ħalli aħna nkunu nistgħu nippreżentaw formula li tiġbor l-isforzi kollha fuq il-kwistjoni tal-migrazzjoni. Id-dħul fiskali, l-indiċi tal-qatt u l-sitwazzjoni finanzjarja u aħna qegħdin nibatu lill gvernijiet statali u l-Unjoni Ewropea il fatt li aħna lesti illi nieħdu dan l-impenn. Aħna mill-gvern naħa tal-gvern Bask bdejna b'inizjattiva ħalli nilqaw lil eh, ċittadini ħalli bekk permezz ta' din il-formula aħna nkunu qegħdin inħeġġu parteċipazzjoni ta' ċittadini ħalli bekk dan jikkomplimenta wkoll Eh, l appoġġ ekonomiku, finanzjarju, soċjali biex nejnu lil ħames familji illi jiġu fil-pajis tagħna u nejnuhom jissatiljaw mill-Ġordan. U din kienet parti mill inizjattiva ta' Cities and Regions, bliet u reġuni u naħseb li din inizjattiva turi li aħna nistgħu nkunu parti mis-soluzzjoni allura rridu nieħdu sem fit-teħid tad deċiżjonijiet. Peress li hemm ħafna nies irid jitkellmu ħdax b'kollox li fatt lilhom jintervjenu anki l-fatt li rridu nrispettaw il-ħin għal punti differenti tal-leġenda fu li rridu nieqfu għasittaw nafse nishtiq nġudurkom l-attenzjoni li il-ħin tal-kelma issa ħajnżel għal minuta għal kull oratur issa Gide Wolf. President, liebe Kolleginnen Sur President, eżis kollegi, jena nishtin ringrazzjakom ħafna tal-li poġġejtu dan id-dibattitu fuq l-agenda, naħseb illi verament dan juri kemm ir-reġuni u komunitajiet għandhom rwol importanti fil-kwistjonijiet ta' integrazzjoni jiena naħseb il-valuri komuni huma verament importanti u dawn il-valuri jistgħu jżommuna ma' bħala soċjetà u naħseb illi aħna qegħdin nistennew minn għand dawk li ħajsibu magħna fil-komunitajiet tagħna li jirrispettaw l-istess valuri u um, għadin raġuni aħna qegħdin organizzaw ukoll lezzjonijiet kulturali għal nies li fuq bażi volontarja qegħdin jinformaw lin nies fil-kultura tagħna. Ħalli bekk aħna nkun nistgħu nittrażmettu drittijiet u l-valuri illi aħna nixtiequ li jkunu rispettati u dan juri eżattament x'potenzjal għandhom is-soċjetajiet tagħna jekk eh, verament jaħdmu iktar koll flimkien għal integrazzjoni iktar pożittiva u qed nieħu gost li għandna din l-okkażjoni li nagħmlu dan l-iskambju. Grazzi ħafna issa. Is-Sinjura Joana Mikellajn. Grazzi ħafna ziz eh, kollegi jiena naħseb li l-kol kemm aħna naqblu meta ngħidu l-integrazzjoni għandha ssir anka fost it-tfal fil-kindergardens għalhekk aħna eh, bdejna bi proġett ftit eh, snin ilu fejn qegħdin naħdmu iktar fuq ehm, il-fatt li rridu ninkludu nies li ġej minn kulturi differenti illi jkunu jistgħu iservu ta' pontijiet bejn it-tfal u anke jgħinuna fil-komunikazzjoni bejn il-ġenituri u e, il-ħaddiema u li jħdossib it-tfal. 20% ta' tfal tagħna ġejjin minn xi pajjiż ieħor oriġinarjament, allura naħseb li dan huwa mod importanti ta' kif nistgħu nuru li l-integrazzjoni tista' tibda fost l-iktar ċkejkna jiena nixtieq illi nistidinkom fir-reġun tagħna fl-Awstrija ħalli tkun tistgħu taraw kif naħdmu. Grazzi ħafna Peter Kurz, issa jkjoġbom. Sur President, Aziz kollegi, l għanet grazzi kbira tal-li ħattu din l-inizjattiva jena minna ħatijaj ma nixtieqx nati iktar eżempji. Issa nixtieq insemmi wkoll li f'Mannheim fil-belt tiegħi għandna 40% tal-popolazzjoni li ġej minn barra mill-Ġermanja. Issa nixtieq ngħid illi irridu nkunu ċari li l-politika tal-integrazzjoni u tal-immigrazzjoni ma nistgħux nifirdu minn xulxin. L-istati membri illi qegħdin jaraw illi l-immigranti m'għandhomx ikunu esklużi fl-ebda settur lef fis-settur edukattiv u laqas fis-settur tax-xogħol pereżempju ħambar dan jista' jagħmel lil kulħadd ħafna ħsara. It-tieni aspett li xtaqt insemmi huwa illi aħna għandna dawn il-quarters tal tadħul dawn um, l-arrival centers jew quarters biex ngħidu hekk minħabba illi dawn m'għandhomx ikunu um, postijiet uh, koro, iżda għandhom kunu postijiet li jalqaw tajjeb li dawn in-nies. Għandna magjars. Grazzi ħafna. Grazzi jiena jiddispjaċini ħafna li l-kummissarju kellu jitlaq ftit wara li d-dibattitu beda ma setax jibqa' hawnhekk aħna kellna kriżi migratorja li ilha għaddejja snin fuq frontieri u minkejja li l-politiċi ma jixtiequx li jitkellmu fuq din il-problema aħna qegħdin għaddejjin bdi minn din il-kriżi ta' kuljum għandna ħafna refuġjati li għedinaw veru b'mod illegali iżda hemm nies li jinġibu hawnhekk minħabba traffikar tal-bniedem u dan verament qiegħed ixxekkel il-ħajja ta' kuljum tal-Ewropej u qiegħed jikkawża wkoll terrorizmu. Jiena naħseb illi il-Kummissjoni appoġġat dan it-tip ta' ċaqliq. Pereżempju, ejja nħarsu lejn cards tal-bank li tingħataw lill-immigranti li kulħadd anke terroristi jistgħu jkollhom aċċess għalihom x'tip ta' fandi fondi qegħdin jintużaw biex nappoġġaw dan it-tip ta' proġetti. Il-Kummissjoni x'għamlet biex nirritornaw lill-immigranti lura lej djarhom ħalli bekk natu lajnuna li hemm bżonn nagħtu lill asja u lill-Afrika minflok ma nħalluhom jimpurtaw il-problemi tagħhom hawnhekk fl-Ewropa. Grazzi ħafna, Signora Martinez. Grazzi ħafna jiena naseb illi il-plurali fost il-priorità tar reġjuni għandna problema li hija komuni, ġifiri l problemi tal-immigrazzjoni. Jiena naħseb illi għall ewropa l-immigrazzjoni hija sfida ħalli bekk hemm bżonn li fil-kuntest dan kollu ninvestu iktar fl-integrità, aħna qegħdin nitkellmu fuq eh, il- l-arricchiment kulturali wkoll din hija xi ħaġa li kemm il-darba semmejnija aħna qegħdin naraw li hemm iktar populiżmu hemm iktar diskors ta' mibeda għal din raġuni hemm bżonn illi nieħdu azzjoni nagħtu għajnuna diretta li l-programmi fuq livell lokali u reġjonali li verament jistgħu jwasslu għal iktar interventi fuq livell eh, lokali u reġjonali ħajkun hemm iktar dialogu, iktar parteċipazzjoni anka min-naħa tal-immigranti. Grazzi ħafna. Merci, la parole ta' Monsieur Alfonso. Grazzi ħafna Alfonso Pregizuelo. Grazzi ħafna ħna qed nitkellmu hekk fuq l-integrazzjoni waħda mill-pilastri iktar importanti għad kabbir tal-Ewropa 2020, Ewropa iktar inklusiva, iktar integrata u wieħed mill- eh, tas-sos tal-iżvilupp sostenibbli u għalli aħna m'għandna niskludu lil ħadd. Jiena mġej mir-reġjun ta' Mursja fil-kosta tan-nofsinhar tal-Mediterran fejn aħna mdorrijin li nilqgħu lill-immigranti ħafna minnhom ikunu ġew b'mod irregolari fit-territorju Ewropew. Issa l-iktar ħaġa importanti hija li aħna rridu nikkoordinaw il-politika tal-oħiva iżda mhux dik biss x'jiġri l-għada li jaslu mhux huwa importanti biss li nilqawhom iżda li jkunu integrati wara li jaslu fit-territorju il-Kummissjoni Ewropea kienet qiegħda tipproponi li aħna ninvestu iktar fix-xogħol tal-dawn li nistgħu nofru lil dawn dawn il-istedin jaslu jekk ma jkunux ma m'hemmx possibilità ta' integrazzjoni ta' vera. Grazzi ħafna. Grazzi jiena ħan nitkellem bil-Valenzjano jew bil-Katalana kif ngħidu fil-Katalonja. Jina naħseb illi għandna suġġett importanti ħafna illi rridu eh, insemmu għawek u meta nitkellmu fuq eh, dawn il-livelli lokali reġjonali aħna nkunu minn ta' qoddim biex nintegraw aħjar li dawn immigranti għad raġuni nixtieq illi nissieħeb ma' daw kollha illi tkellmu. Il-kummissar diġà qalu dan il-kliem jekk aħna nkomplu zidu il-fondi dan huwa ċar jagħmel ċara illi ir-reġuni wkoll li jkun jixtiequ jibbenefikaw iktar minn dawn iż-żidiet. Nixtieq illi nikkummenta fuq fenomenu li qed jinħass iktar illi għandna nindirizzaw. Jiena nixtieq nitkellem fuq il-minorenni li mhumiex qed ikunu kkumpanjati. Kull ma jmur qed ikun hemm iktar minnhom aħna qegħdin nitkellmu fuq eluf minn dawn it-tfal mhux akkumpanjati mill-adulti li qegħdin jaslu fit-territorju tagħna rridu niġġieldu kontra l-xenofobija, kontra r razzizmu kontra wkoll il-mibeda illi qiegħda tikber kontra n-nies li huma foqra jiena smajt xi ħaġa orribbli illi għadni kemm smajt minn tal kollega li rabtet l-immigrazzjoni mat-terrorizmu. Grazzi ħafna, eh, Sur President, aħna nafu li l-immigrazzjoni għandha tkun indirizzata permezz ta' mudell ta' tkabbir inklusiv u l-OECD u organizzazzjonijiet oħrajn hekk ilna jgħidulna biex nagħmlu. F'Sintra għandna ħafna komunitajiet li huma rappreżentati u aħna verament mħassbin fuq l-integrazzjoni. L-integrazzjoni bħala programm huwa waħed mill-prijoritajiet tagħna aħna nixtiequ li naraw li naħdmu tajjeb flimkien u ngħixu tajjeb flimkien bejn komunitajiet ħalli jkun hemm iktar rispett u din hija xi ħaġa illi hija possibbli wkoll anke minħabba il- reġuni u l-kulturi li għandna u l-integrazzjoni huwa mudell Ewropew aħna niddefendu Ewropa ta' solidarjetà u inklużjoni. Grazzi ħafna. Grazzi Paulina Hajen. Grazzi, Sur President Iva, fir-reġjun tiegħi fil-Finlandja. aħna organizzajna korsijiet tal ommijiet illi qegħdin jaslu fit-territorju tagħna minħabba li huma l-iktar li jiffaċċjaw problemi fis-soċjetà tagħna minħabba li jkollhom it-tfal u mhux dejjem ikollhom eh, aċċess għal possibiltajiet ta' tagħlim u allura qegħdin nippruvaw nagħlmuhom il-Finlandiż ħalli ninformawhom kif huma jistgħu jiktbu l-itfal l-iskola, kif jistgħu jintegraw huma u t-tfal tagħhom fis-soċjetà, jitalmu l-Finlandiż u Dan it isir fil-belt tagħna fejn hemm 40,000 ċittadin jgħixu u din hija xi ħaġa li qiegħda tgħin lil dawn l lommijiet joħorġu minn djarhom biex jintegraw iktar fis-soċjetà. Grazzi ħafna. Pierre Cantevald. Grazzi ħafna. Sur President, jiena nixtieq li nitkellem fuq suġġetti li semmew bosta kollegi, ġifieri tkabbir. Jiena qed immexxi awtorità lokali li 30% taċ-ċittadini li jgħixu f'din il-komunità twildu barra mill-pajjiż. Naħseb li dina waħda mill-iktar bliet tagħna ġifieri li għandha numru kbir ta' immigranti. Il-qatt fil-komunità tagħna huwa fuq livell baxx minħabba li għandna ħafna opportunitajiet ta' xogħol b'possibilità li tkompli tavvanza. Importanti li nsibu u nidentifikaw x'inhuma l-eżempji pożittivi fuq livell reġjonali minħabba li hemm ħafna eżempji pożittivi rridu nifukaw fuqhom. It-tkabbir huwa wieħed mill-modi ta' kif nistgħu naraw l-integrazzjoni vera taħdem tajjeb. Livell baxx ta' qatt, speċjalment għal dawk li jkunu mwielda barra mill-pajjiż verament jista' jgħin lil migrazzjoni. U huwa tajjeb li aħna qed norganizzaw dan id-dibattitu nkomplu ndiskutu dan is-suġġett. Grazzi. Issa naddu l-kelma lill-kollega Toma. Grazzi Sur President, grazzi jewe, eh, Sur il Gvernatur tal-Molise, xtaq Tama Lajra, jitkellem dwar esperienza pozittiva tal-reġun tal-Molise, 3000 migranti beħtu jieħor fuq meta tqis 300 eh, abitant tal-Moriza dan huwa wieħed mill-eżempji eh, ta' akkoljenza dinjetuża u dinjetuża hija l-kelma li rrid nisħaq fuq għaliex eh, inkella qed nitkellmu dwar integrazzjoni differenti. Importanti wkoll li migranti tqasmu kif suppost fuq territorju. Barra minn hekk nixtieq inżid ħaġa oħra l-iskola Taljana għanda proġetti eh, tassew eccellenti biex jintegraw eh, dawn in-nies li jaslu. Eh. Nixtieq ukoll ngħid proset lil parroċċi ira li qed biex xogħol eċċellenti kemm fil-akkoljenza kif ukoll fil integrazzjoni ta' dawn il-migranti. Grazzi. Grazzi ħafna. U issa bekna l ullista ta' interventi, anzi, Anzi, jessur eh, għidhom bidan eh, biex jgħalaq. Eh, grazzi, sur President. Jekk ma nirna xinix integra u fl-axar mill-axar aħna qed nitilfu għalli qed noħollu iktar marginalizzazzjoni u faqar u dan u għal-eru ta' razzizmu għal-ura nemmen li l-intervent huwa wieħed obbligatorju, ma nixħaz l-oħra, dan ifisser li l inti l-entitajiet lokali u reġjonali għandhom ruol xilabu nelqaw dak li għallinna il-kummissarju li hemm iktar risorsi allokati però dawn mhux biżejjed għal li għax għaddimna għandna ehm, migrazzjoni ehm, ta' natura ehm, epika. Nixtieq ngħid li eh, daw illi eh, hemm il-migranti regolari u dawk irregolari. U nixqnejt li dawk regolari ma nistawx nejnu biss jew nwaqfu jekk nejnu għom eh, fil-pajis eh, ta' oriġini tagħhom. Eh, L-Unjoni Ewropea trid game changer, trid ta' fuq risorsi, ħafna risorsi tagħha biex tgħid il dawn in-nies fil-pajjiż ta' oriġini inkella ħan nispiċċaw slogan li huwa fl-axħar mill-axħar reklam eh, u dawn in-nies eh, ħaj jibqgħu jaslu bil-miet eh, u l-luf u jwaslu għal konflitt fit territorju tagħna. Ingrazzja għal dawk kollha li ħadu sem nixtieq qabel nagħti il-pjaċir nagħti il-kelma l-Sinjura Mancinelli biex tagħlaq minnaħa tagħha. Grazzi Sur President mill-interventi kollha nemmen li eh, ħareġ eh, biċċa ħarġet biċċa revizjoni li turi li hemm ħafna prassi tajbin eh, aħna bħala belt fanko inna snin ta' kull sena organizzaw festival u fwieħed mill-kwartieri l-iktar multietniku fejn hemm bejt 30-40% ta' dawn il-komunitajiet barranin li huma parti mill-popolazzjoni jeve Dan festival jinkludi speċ ta' fiera, workshops e, biex ikun hemm skambji tal-aqwa prassi. E. Nitkellmu fuq ċaġa ta' sew pratika, mhux dwar seminars u konvenji, e, le affarijiet li jmissu l-ħajja ta' kuljum ta' dak u tal-ieħor. Allura nixtieq nilqa li kull wieħed waħda minnkom jekk intom interessati biex jekk possibbli anke barra minn din l-istituzzjoni naqsmu dawn il-prassi tajbin bħal dik il-għedni kif semmejte, nishtiq nislet konklużjoni pozittiva. Mill-esperienza tagħna l-koll nemmen li eh, dejjem eh, tal-imiet eh, numri huma importanti eh, il-kwantità ta' dawn in-nies li qed jaslu eh, u eh, in numru wkoll ta' riżorsi disponibbli biex il-prassi tajba l-aqwa tad dinja jkunu jistgħu ehm, jaħdmu meta tellakom għal ċertu numru mux numru ieħor, irridu naraw illi hemm koerenza bejn il-numri li jaslu u ġviri fejn eh, inti per eżempju għandek eh, numru ta' nies li jaslu eh, fuq ehm, ftit fu periodu qasir 100-150 anzi 1500 ruħ meta tqis għandek popolazzjoni ta' 100,000 jew 150,000 eh, mhux ħad integrom kif ġib il-laħaq, jekk jaslu 3,000 eh, inqas u inqas ħad integrom faċilment. Eh, fl-aħħar mill-aħħar vera iva nistgħu nitkun fuq politika, però naħseb illi se kollok prassi tajba u l volontà ta' dinja, pero fl-axar mill-axar, mux da biss ta' salem, bżon ta' ċifri, tittieħu konsiderazzjoni. In-numri, grazzi, e kulħadd għal kollaborazzjoni u għal prassi tajba l-qsam tuwa. Grazzi, Senjora Mancinelli, u grazzi u koll. Grazzi uh, għal l-impenn li intom għet uh, turu uh, biex t-indirizzaw dan il-fenomenu, nittamaw li aħna nkunu nistaw kemm jista' jkun minn numru ta' bliet u reġjuni li huma involuti f'din l-inizjattiva, però ma nistgħu ngħidu li din iċ-ċifra li tlaqna biha ta' 83 eh, mhijiex ħażin vera. Eżis kollegi, Issa, nistaw naddu għal punt 5 fuq l-agenda veġi fir rapport fuq semestru Ewropew kif ukoll il-politika ta' okkażjoni biex u riformi settorali fuq eh, tul ta' żmien. Rob Youngman, jekk joġbok eh, nixtieq nilqak hawnhekk fuq il-penni flimkien mal-esperti tiegħek eh, u nixtieq bi pjaċir nħabbar li il-President tal-Iżvilupp Reġjonali tal-Parlament Ewropew, Iskra Majlova, ħadd tkun hawnhekk preżenti għal dan id-dibattitu. Sans tarder, je donne la parole à notre... Minn aktar dew minn kelma l-rapporter. Grazzi ħafna, Sir President. Ħankompli eh, bil-lingwa tiegħi l-Olandiż. Grazie. Eh, u nilqak fosna Sinjura Mihajlova. Kollegi eh, u mistiedna fil-gallerija nixtieq ngħid illi eh, nittama nsi li tistaw tlaħqu miegħu hawnhekk qed nitkellmu dwar abbas opinjoni eh, illi ġiet abbozzata fuq talba tal-Presidenza Rumena. Qed nitkellmu hawnhekk dwar il-kondizzjonijiet eh, għal kohezjoni jekk eh, kondizjonijiet miex eh, eh, flokom u kif ħanlaqgħu din realtà ma l-eżerċizzju ta' semestru Ewropew. Hemm tliet konċetti ewlenin hemm sussidjarjetà, il-governance fuq bosta livelli u isħabijiet. Dawn it tlet prinċipji huma tassew imsejsa fuq il-kodiġi ta' kondotta ta' ta' sussidjarjetà, però mbagħad hemm ukoll ehm, governance fuq bosta livelli. Tlesnin ilu eh, kont ħejjejt rapport fuq il-kodiċi ta' kondotta eh, għal dik li eh, il-partiċipazzjoni tar reġjuni bliet semestru Ewropew nixenejt il-Kummissjoni ma tantx kienet ħerqana dwar dan. Il-Parlament però kellu reazzjoni oħra. Issa, ġi propost li il partika ta' kohesjoni u l-eżerċizzju ta' semestru Ewropew flotta iktar kooperazzjoni. Għalla stant il-politika tal-iżvilupp reġjonali saret iktar u iktar importanti. il talba li tresqet marbuta mal-kodiċi ta' kondata fl-2017 kisbet iktar importanza vele li jave segwita, ġit segwita mis semestru Ewropew kif ukoll mill-pjantazzjoni 2021-2027 imma wkoll għaliex il-Kunsill jixtieq li dawn l skobijiet kif ukoll il-politika ta' koeżjoni niċċarawhom iktar xrejt fil-fatt il-Konsil. Xtieq sempliċement li jkun hemm posponiment tal-isħobija kif ukoll tal- tal-kodiċ ta' kondotta, però ħna nxiju l-prinċipju ta' sħobija u tal-kodiċ ta' kondotta ma jkunx frott ta' posponiment, ma jiġi diskuss u l-Parlament qed jappoġġjana ma' fil-ħadan diskussjonijiet MFF Tkellimna dwar l-annes eh, mux eh, mux kol pajis hemm raġun interessati però eh, imma insomma importanti li kunem garanzija bizzejed biex reġuni involvu rwieħom anke meta niġu CSRs dan biex inwieġeb waħda mill-mistoqsijiet tal-presidenza issa fuq it-tweġiba għal tir mistoqsija ġifiri jessem ta' dawn, anzi kif dawn realtajiet jorbtu eh, ma' l-abbozzar ta' programmi Ewropej ġodda. Eh, ovvjament hemm ċertu eżigenzi li jridu eh, jiġu mħarsa fl-abbozzar ta' dawn il-programmi fuq l-emendi imresqa nixtieq nirringrazzja l-grupp soċjalista tal-li Ħasem fir riflessjoni eh, fuq kol fl-abbozzar ta' proposti nista' naqbel mal-emenda numru wieħed illi kollu nista' nappoġġa biss parzjalment fl-emenda qed ngħidu li eh, huwa biss l-ewwel xenarju li eh, jiggarantixxi l-involviment sħiħ tal-ibliet u reġuni. Iva, mm, tajjeb u wisq, però forsi mm, Eh, mux daqsek xaġa sabiħa għal eh, rapporters ta' zewċ eh, opinjonijiet oħra biex nejtek fil-fat dan jostakola dak li jeprovaw jilħu dawn rapporter sebe nishtiq nifraħ tal-fat kem aħna maquda pero mo ġenerali l li dan isaħħaħ il-validità ta' din l-opinjoni, nixtieq nibda bir-ringrazzjamenti, nibda billi nirringrazzja l-esperta tiegħi kellha ħafna skambji tajbin, nixtieq eh, nirringrazzja wkoll il-President Mahajlova illi eh, prezentat opinjoni li nista napoġġja bisħieħ u nittama li anki nixtieq nirringrazzja l-Komitat Kouter kif ukoll bosta nies oħra mill-Kommissjoni kif ukoll rapporti mill-ikon ma nafx fejn jgħat Andrea jgħat fejn jgħat insomma mill-bicċa xogħol eccellenti. Mbagħad eh, segretarjat eh, tal-grupp tiegħi Jakob u jidher ukoll eh, li hawnhekk <laughs> din fiċ-ċermonja tal-Oscars dawn ir-ringrazzjamenti kollha, ma insomma dawn il-kollaboratori kollha tawni palata eh, kien hemm ukoll entitajiet lokali oħra li jenuni nixtieq nirringrazzja l-espert Van de Boher illi qed eh, eh, jihmar ħdejja però insomma grazzi ħafna u anke l-bieraħ ħallas li l-ikla li għali apparteċajt tassew kont kontenta li seta' Titemel dan kollu, grazzi. Suppost, Iva, ħarist il-ħin tal-kelma, anzi, bis minuta fil-fat, imma insomma, issa għaddi il kelma president tal-Komitat tal-Izvilup Reġjonali tal-Parlament Ewropew, għaddi l-ek il-kelma u nishtiq eh, naprofita minn dal-moment biex nirringrazzjak aktar kooperazzjoni tajba li kena tul il-leġislatura li għaddiet eh, kena kooperazzjoni intensa tista' tgħid eh, flimkien ma' Kumitat Reġi u rajna wkoll riżultat li dan ħalla mm, fil-konkret. Jekk jogħġbok. Grazzi, Sur President, onorevoli membri tal kumitat tal-Reġuni, eh, eh, Grazie l-għola kollox tal-li studentuni biex nieħu sem din id-diskussjoni biex naqsam l-opinjoni tal-Komitat Reġi fuq din id-diskussjoni marbuta mal sħariċ ta' tkabira annwali kif ukoll l-eżerċizzju ta' semestru Ewropew il-Parlament xar li għadda adotta dan istħarriċ ta' tkabbir annwali għal 2016 li foka fuq eh, investimenti kif ukoll appoġġ ta' tkabbir produttività u kwalità istituzzjonali kif ukoll stabilità makrofinanzjarja makroekonomika. Aħna nħeġġu eh, l-istati membri li jieħdu eh, azzjonijiet deċiżivi koordinati biex ikun hemm tkabbir inklusiv u sostenibbli. Dan il dokument eh, jisħaq ukoll eh, dwar iżjeda ta' produttività permezz ta' investimenti li jifokaw fuq proġetti għal-infrastruttura kritika kif ukoll li jorbtu ma' l-SDGs biex inkomplu nixprunaw kabir ekonomiku eh, dan kollu eh, jeħtieġ investimenti fil-ħiliet eh, fil-qasam tal-innovazzjoni, tad digitalizzazzjoni R&D, il-mobilità, infrastruttura, fl-imkien ma l-anijiet ta' l-istrateġija 2020 biex dawn il-fondi nisuhom f'sinerġija ma' programmi u fondi Ewropej oħra kompetitiva tivalja u tkabbira għandhom ikunu eh, tassew għanijiet importanti eh, għal-riforma fl-istati membri u fil-reġuni. Komitata għal-izvilup raġjonali permess tal-opinjoni tijaw eh, jena kont kelli l-onur li kont rapporter għal din l-opinjoni titkellem dwar il-fokus u l-komplementarità ta' din il politika ma' programmi u fondi Ewropej oħra. Rridu naraw li kon iktar eh, PPIs PPP eh, sanzi, eh, importanti li kunem iktar mizuri li jtieħdu biex nġbdu ehm, investimenti eh, kif ukoll investimenti li laqgħu il-pubbliku u l-privat eh, importanti kif għat li ovvjament nikkonsidraw il-komplementarità mal-fondi inizjattivi Ewropej l-oħra. Fid-dal ta' dan aħna nilqgħu il-fatt li dan il-punt ġie inkluż fl-MFF li jmiss u tisħiħ ukoll eh, tal-fond ta' koeżjoni mal-eżerċizzju ta' semestru Ewropew biex ikonna tkabbir għaqli u inklusiv eh, rridu nafuka fuq il-ħtiġijiet ta' investiment, eh, dana minn permess tal-annes fuq l-investiment eh, fi se li identifika l-ħtiġijiet ta' investiment meħtieġa għal marbuta ma' l-izvilup ta' investiment strategiku l-għana unek u li s-sistema namlu iktar efficienti u sempliċi biex nalla nejt l-importanti jkonna reformi strutturali sostenibli fuq kull livell ta' gvern. Ninkludu għal daqstant ukoll il-livelli lokali u reġjonali. It-titjib ta' Dan eh, settur huwa importanti eh, għal pajjiż kollu kemm u kulħadd għandu eh, xierbaħ il-diskussjoni bejn il-Konsil u l-Parlament fuq regolament komuni biex nsaħħu iktar il-prinċipju ta' sħubija kif semma rapporter kif ukoll il-gvernanza fuq bosta livelli li hija importanti biex intejbu dan l-eżerċizzju jiġifieri biex imorru mis-semestru Ewropew eh, għal eh, l-inizjattivi l-oħra u naslu fl-aħħar mill-aħħar għal riżultati li għatu valur ta' Ewropew. Dan din il-gvernanza fuq bosta livelli ħad permetti li jkun hemm rwol tal-entitajiet lokali u reġjonali u li fil-proċess tal-investimentu tal-reformi strutturali ikun jistaw u koll jgħidu tagħhom. Mela, nixtieq fl-aħħar ngħid li eh, l-kooperazzjoni mal-Kumitat ta' Reġuni kienu qed il-ħalla l-frott kien hemm eh, ħidma ta' kooperazzjoni eh, tajba nittama issa li din tkompli wara l-elezzjonijiet ukoll. Grazzi meġdita għal-kooperazzjoni ta'kom u ta' din l-opportunità biex naqsam ma'kom l-opinjoni ta' reġi. Grazzi ħafna, Senjor President, u se nixtieq niftaħ debattitu ġenerali sissa għandi talba waħda għal-kerma mill-kollega Flego jekk joġbok kebe. Ma nafx jekk hemm xi oħrajn, jekk hemm oħrajn xi intervjenu iridu jissenjalaw dan. Grazzi, senjuri. Nishtiq nirringrazzjak eh, ta' din il possibilità li nħosan f'din il diskussjoni Nixtieq nikkommenta partikolarment fuq din l-opinjoni li xelli dan u batu messaġġ saru ċaru b'saħħtu l-Komissjoni l-Stati Membri kif ukoll il-membri kollha tal-Parlament eh, tal-lum u ta' għada. Għalfejn qed ngħid dan li jiena eh, il- eh, dak li jgħat fit ta' reġun ta' Istria u nistanejt li skont ħafna dekaturi nieħdu il-protagonist domestiku per capita u affarijiet oħra, ehm, per eżempju, ehm, ċifri demografiċi eh, u kif ukoll il-proġetti li hemm eh, imħejjija taħt il-politika ta' koezjoni juru li aħna fuq ta' qoddim fil-Kroazja, però dan kollu eh, l-iktar importanti li jisawra fa' l-bidla pozittiva fil-ħajta kull-jum. E kif eh, nistrutturaw l-ekonomija tagħna ma nistgħux eh, naraw eh, li ma nistawx ma nabinawx rekomendazzjonijiet li jisiru għal pajjiżna marbuta ma dan l-eżerċizzju Pero kif ilkom, aħna għanna realtà differenti minn reġuni oħra, u allura forsi naraw li eh, ma nkunux limitati minn strateġija nazzjonali li eh, xikultant mux biss relevanti ma kol kontradittori għal ħtiġijiet reġjonali tagħna. Fl-MFF li miss eh, nafu li politika bħal din hija marbuta ma' semestru Ewropew, allura ħanet il-fu l-possibilità ta' svilupp ta' reġun tagħna, ma nafu li lan huwa kontrarju, ġifieri huwa dak ta' żvilupp ta' reġun, għal da' stant nixtieq norbot ma' dak li qal Sor men, biex awtoritajiet reġjonali kun iktar involuti fl-abbozzar ta' oqsa strateġiċi kif ukoll strateġija ta' riforma biex tassew waslu għall-avanzament ta' reġuni Imma wkoll biex naraw li kulħadd jilab ruol, ġifieri jkun hemm responsabilità kollettiva u biex riformi jsiru kull imkien f'kull stat membru f'kull banda tal-Ewropa. Grazzi. U issa naddi l-kelma l sor Armando. Grazzi, jena nishtiq n-intervjeni fuq ehm, punt li huwa tassew ta' relevanti għalija kif tafu aħna partija minn minn nofsinhar tal-Italja tafu illi forsi fl-fqar postijiet eh, fuħet mill tal-Italja nafu li minn sa li huwa eh, istituzzjoni ta' riċerka importanti eh, fuq il-faqar rriet li fl-2018 l-investimenti pubbliċi tal-Istat għet jaqaw imma għet jiżdiedu l-investimenti Ewropej. Allura, jekk wieħed ħares lejn din ir-realtà, rridu nuru irridu nagħtu iktar fondi meta nqisu il-kriterju ta' sostituzzjoni importanti li eh, l-Unjoni Ewropea twetta kontrolli eh, puntuali biex tara li ma jkunx hemm taħlit eh, ta' investimenti tal-istat membru eh, vis-a-vis dak ta' l-Unjoni. Eh, Nefqa eh, ta' l-istat Taljan kienet ta' 28.9 filmi u kien hemm tnaqqis ta' madwar 28 filmija fil-waqt li fit-tramuntana tal-Italja dawn qed jiżdiedu meta l-popolazzjoni ma żdiedietx nafu li kien hemm ukoll limitu massimu li fl-aħħar mill-aħħar suppost kien jirrespetta din simetrija bejn popolazzjoni u l-investiment. U allura rridu naraw li l-kriterju ta' addizzjonalità jiġi konsidrat fil-raġun tan nofsenar tal-Italja illi mhux biss e, rrit jinżaf regolamenti imma rrit sew ikun implementat. Merci beaucoup. Je ne vois plus d'autres demandes d'intervention. Grazie ħafna biex qed nara talbiet oħra l-kelma fuq dan id-dibattitu għal daqstant ngħaddu issa l-evalwazzjoni ta' elementi. Emenda numru wieħed ta' rapporter li tieħu post emenda numru wieħed minnu favur. Anzi Albert, il-kelma lilek. President. The, uh... Grazie, President Ir-rapporter għandu raġun jgħid li l-kumitat ikon se jkun qed iressa opinjoni fuq ir-reflection paper. L-abbozz ta' din l-opinjoni però ma jinkludix l-emenda illi pprova jinkludi l-grupp fuq punt seba' Il-grupp S fuq punt seba eh, li sema r-rapporter illum. Għalhekk biex nadottaw din il-parti tal-emenda PES li rrifjuta li adotta r rapporter ikun utli jekk ikon ikun f'din l-opinjoni separata jieħu din l-emenda li qegħdin nesqu. Issa, il-punt li ġi rifjutat mir rapporter fl-emenda tiegħu hawnhekk qed nitkellmu dwar model ekonomiku fuq periodu ta' żmien twil. It-titlu jgħid allinjament ta' reformi strutturali mal investimenti fit-tul. Jiġifieri aħna qed innesqu opinjoni illi hija it-titlu tikkorrispondi mat-titlu tal-opinjoni għandna d L-aħħar komment, President, li l-Parlament Ewropew nnifsu fis-26 ta' Marzu mhux fil-Kumitat iżda il-Parlament innifsu adotta fiħdan id-dikjarazzjoni tiegħu stess punt jew serje ta' punti li jirriflettu l-emendi li aħna qegħdin nippruvaw nadottaw illum. Għalhekk għal dawn it-tliet raġunijiet jiena nissuġġerixxi li nirrifjutaw il-pont tar rapporteur u nadottaw l-emenda hekk kif imresqa mill-grupp PES. Grazzi. Issa Rene Deheja, kjoġbok. Grazzi tassew, President. Fil-delegazzjoni għal Olandiza, Eh, importanti ħafna li jkun hemm dan din l-emenda li jagħti l-opportunità l kumitat tar reġjuni li jażel fost bosta alternattivi. Mela għandna nistennew sakemm ikollna il-verżjoni tar-rapporter din hija raġuni għalfejn il-membri tad-delegazzjoni għandisa se jkunu qegħdin jivvotaw favur l-emenda tar-rapporter. Grazzi, il-rapporter eh, Sir John ma ixtiq reaġixxi. Iva, grazzi President. Nista' nifhem dak li qed jgħid il-kollega iżda għadu kmini wis biex issir deċiżjoni minn issa. Mhux għax ma naqbilx ma dak li qed jgħid, imma ma nasibx li tkun xi ħaġa għaqlija jew xi ħaġa daqshekk eleganti li kollna din l-emenda minn issa mhux għax ma naqblux fuq il-kontenut, issa ma naqblux fuq il-waqt li fih qed titressa din l-emenda. Grazzi, ma jidirx li hawn iktar talbit għall mikrofonu mela nivvotaw jekk jogħġobkom l-emenda tar-rapporter dawk favur, dawk kontra ħajna nivvotaw mod elettroniku jekk jogħġobkom.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 astenzjonijiet u din tgħaddi wkoll. Issa qabel ma nivvotaw tal-aħħar il-vot fuq il-rapport kollu kemm hu opinjoni kollha kemm ma permettejx il-President tal-Kustjonijiet Reġjonali sabiex jintintervjeni jekk jogħġbok. Grazzi tas-sew tal-etatini l-opportunità li nirreaġixxi. Jiena nappoġġa l-opinjonijiet illi il-punti ovvjament li jistgħu jiġu appoġġjati jiena nemmen illi t talba mill-Presidenza Rumena illi l-opinjoni tasal mill-Kumitat tar-Reġuni hija talba importanti ħafna. Dan għaliex issa nistgħu nisimgħu l-vuċi tal-Kumitat tar-Reġuni u l-Kunsill se jkun lest se jkun imħejji għal negozjati futuri mal-Parlament fuq id-dossiers kollha li huma relatati mal investimenti futuri fl-Ewropa u se jkollhom l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni. Jiena naqbel mal-pożizzjoni tar-rapporter fl-opinjoni U Iva, issa huwa l-waqt li ikonna l-opinjoni tal-Komitat tar reġjuni Naħseb li kol kemm aħna għandna nkunu iktar flessibbli li naċċettaw il-bidliet li naraw ta' kuljum li nkunu lesti għal mudell ġdid ta' investiment fil-qafas tal-Unjoni Ewropea imma anke biex inżommu l-esperjenzi pożittivi kollha li għandna u l-Kumitat tar-Reġjuni huwa dak l-entità li jista' jwassal għal din il-vuċi tar-realtà. Għandna din l-esperjenza, għandna din il-prassi tajba u nistgħu dan indaħlu fil-proċess kollu ta' riforma. Għalek, nifirħulek għal-ħidma tijak u nittamaw l-plenarja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

Issa, xirridu naraw xed nfissru bihom ambizzjonijiet. Dan se kunu qed niddiskutuh għassija u nofs li ġejjin u nilqa' magħna għal dan id-dibattitu lis sur Jean Artwi il-President tal-Kumitat dwar il-Budgets tal-Parlament Ewropew. Grazzi tal-li qbilt illi tiġi tiddiskuti magħna il-futur tal-Parlament MFF, l-MFF li jmiss, li ser jiżvela l-ambizzjoni u l koezjoni fuq livell ta' stati membri għal futur tal-Unjoni u tal-popli Ewropej. ċittadini jistgħu jkunu f'pożizzjoni li jgħidu li grazzi għall-Unjoni Ewropea u li di ser jgħixu ħajja tajba bħali u aħjar minni. L-MFF attwali huwa iktar baxx minn dak preċedenti. Il-Brexit qed ġelna nibżaw illi qabli kun iċken dan il-budget fi żmien fejn għanna bżonn ta' iktar Ewropa ir rizorsi mhux qed il-axu. Anzi, il-livell ta' rizorsi qed jonqos flok jizdiet u l-istudji kollha juru illi hemm iktar diskrepanza fil-pagi. Il-budget Ewropew għandu jagħti iktar appoġġ l-Ewropej li jaħtieġu l-għajnuna jgħixu fejn jgħixu. Mingħajr koeżjoni soċjali, ekonomika mhux ma jistax ikollna unjoni propja irridu nagħtu appoġġ għall iżvilupp reġjonali u għalhekk irridu naħdmu għall koeżjoni u dan irċieva appoġġ minn tnax-il elf rappreżentant minn varjetà sħiħa ta' territorji u organizzazzjonijiet. Meta qed nitkellem dwar appoġġ hawnhekk qed nitkellem dwar il-budget imma anke ir-regoli budġetarji li jridu jiġu adottati sabiex ikun hemm iktar investiment lokali u reġjonali li tassew teħtieġ l-Ewropa. Issa, jekkux il-votazzjoni fuq il-MFF fil-Parlament u fil-Komitat Reġuni, hemm eh, dan is-sentiment fost eh, dawk eletti mill-poplu fuq l-għamla u l-għandu jieħu dan il-budget. L-investiment għall futur huwa fil-qalba ta' tħassib tagħna, speċjalment fil-kuntest tal-proposta tal-Komitat tagħna għal bidla fid-direzzjoni anke tal-pak illi inżommu politika ta' koeżjoni saħħita għal reġjuni kollha li nsaħħu l-programmi ta' riċerka u fl-istess waqt irridu nittriplaw il-finanzjament tal-programm Erasmus. Sfortunatament dan mhux qed jiġi appoġġjat mill-Kunsell tal-Unjoni Ewropea li diġà ppospona l-ftehim għal mandat li jmiss. Fil-kontest ta' dawn in-negozjati diffiċli nixtiequ nisimgħu x'għandkom xi tgħidulna dwar l qed tittieħdu bħalissa. Iż-żmien qiegħed jafas fi żmien ta' nuqqas ta' stabbiltà l-Unjoni Ewropea għandu tipprova tibgħat messaġġ ċar biex nevitaw li jkollna sena oħra fejn fiha ma jsir xejn f'dak l-għandu xaqsam investiment kif ġara fl-2014 Eh, Anke dak li kellna fl-aħħar summit tal-reġuni u tal-billiet, hemm bżonn li jkollna ftehim tajjeb għall-Ewropej. President, issa eh, lest li nagħti l mikrofonu lilek, jekk jogħġbok, is-sur Jean Artwi. Sur President, Signori, eżis membri tal-Komitat tar-Reġjuni. Ippermettu li ngħid li qed nieħu gost li qed jgħid magħkom f'din l-okkażjoni biex naraw kif il-qafas finanzjarju plurianwali ser jidher dak li jmiss. Jiena nifraħ ukoll ir-rappreżentanti tal-awtoritajiet lokali u reġjonali madwar l-Ewropa. Intom tinsabu f'kuntatt ma' sitwazzjoni reali, intom tisimgħu it tħassib taċ ċittadini Ewropej. Intom u meta Meta naħseb ftit jekk l-Ewropa tistax titkellem maċ-ċittadini tagħha, ngħid li l-nifsi li intom il-persuni li peress li għandkom rabtiet mill-viċin ma' ċittadini u ma' territorji differenti, intom l-aħjar persuni li tistaw tisimaw l-aspettattivi ta' ċittadini tagħna u twaslu l-messaġġ tagħhom. U vera li eh, għanna diffikultà biex eh, nipruvaw eh, naddu l messaċ l-Ewropej relazzjoni li għanna bejn il-Komitat Baġ u il-Komitat ta'kom responsabli għal koesjoni territorjali u tal-budget ma relazzjonijiet eccellenti. U kienem xogħol fuqodim najt fit, tu dawn xarxur li ma nistax eħlif eh, nifraħ il-President tal-Komitat tal-Kom, eh, il-Senjura Budino, fuq eh, kemm inizjattivi li tieħdu fuq kusanet Britarji jaqblu ma tħassib illi ta' tal-Kumitat li qed ippresidi nixtieq ngħid li jen fil-kariga tiegħi pala presidi tal-Kumitat fuq il-budget il-budget li qed nitkellmu dwar huwa għat fil-mija tal-prodott gross domestiku jekk nqabluh mal-budget għat nitkellmu dwar 40-50 um, fil-mija Issa, dan, minn dan il-budget, x'namlu eh, eh, żewġ terzi bieħet ieħor allokati għal pak eh, kif ukoll għal politika Ewropea ta' kożjoni. Ġifieri dan biex nurikom kemm it-territorji u r-reġuni għandhom post importanti f'dan il-budget, bej kif finanzjata dan il-budget, minn risorsi propji, ġifiri, minn dati li jinkisbu mid-dwani. Aħna firmajna bosta FTA mm, sebe u nixtieq ngħid li fl axar mill axar meta wieħed jisa dak li ksibna dan huwa ħafna ħafna iktar u dak eh, li eh, jagħtu l-Unjoni eh, ma jammontax iktar minn 10% ta' dak li jidħol fi bietom. Dan wassal għall nama relativa. Peress li eh, nisimaw jgħidu li eh, il- eh, Font tal-politika ta' u dak tal-pak jispiċċa fidejn l-istati membri naraw li dan wassal għal żewġ kategorija sem dawk illi ħa li huma iktar beneficjarju u maħrajn li jikkontribwixxu iktar milli jirċievu. Issa biex naħorġu minn din it-terranija ta' ritorn ġust rridu mmorru għal dik ta' risorsi propji, ġifieri taxxi ġodda li huma suscettibbli li jaċċetta illi jimpattaw mod dirett il-Baġit Ewropew. Dan ma jfissirx li ħajż illi implika żieda ta' rizorsi propi, pero eh, ċertament illi l-envelop eh, tal-budget rrit jikber, li għax eh, peress li qed nitkellmu dwar ta' ġodda, rridu zammu f'moħħna li il-kontribwenti Ewropej ma jistawx jifilħu daqqa waħda din iż-żieda ċessiva mm, ta' taxxi Imma jekk qed ngħidu li l baġit irid ikber minn daw riżorsi propji, jridu naraw li taxxa li tieħed fuq livell nazzjonali, anke raġjonali jew territorjali trid tiġi koordinata kif suppost. Rridu naraw huwa li għandaqstant nipprovaw naqsu l-kontribuzzjoni tal-sati membri biex neħu din it-tarija tal-ritorn eh, Għawnek, jekku ġet nitkarmu dwar taxa fuq transizjoni finanzjarja u taxa fuq il-karbonju, fuq il-frontieri esterni, jew nkella mm, taxa fuq l-iskart. Jew nkella dwar imposta fuq ehm, turnover eh, eh, tal-imprizi, tal eh, pero fl-axar mill-axar inti għandek bazzita taxxa differenti u inti għandek sistemi ta' tassazzjoni u ta' tnaqqis ta' taxxa li komplikaw dal-eżerċizzju fiskali u li komplikaw il-konverġenza fiskali biex fl-axar mill-axar naslu għal bazita ta' taxxa komuni eh, bejn 28 stat membru ma insomma eh, eh, nafu li Għawnek fi dan il-parlament aħna ħloqna rabta ta' sew diretta bejn il-kontribuzzjonijiet tal-MFF per se meta mqabbel ma l-parti risorsi propi biex bekk naqsu eh, l-impatt ta' tiranija ta' ritorn mistħoq eh, u nishtiq ngħid li dan l-eżerċizzju li għandna qudiemna u wieħed komplikat eh, fid-dal ta' dawn il-fatti li semmejt, aħna eh, ħadna konsiderazzjoni eh, dak il għalet kommissjoni eh, publikat f'Mejju tal-2018, issa nistennew li kun hemm progress sostanzjali President Juncker fid-diskors tiegħu fuq l-Istat tal-Unjoni fl-aħħar tal-2017 tkellem dwar 1.2% tal-prodott gross domestiku u il-Kommissjoni wedetna u 1.1 U eh, il-Komissjoni mbagħad eh, eh, żiedet il-Fond Ewropew ta' Difiża biex tkompli dan jekk aħna neħu dan fl-aħħar mill-aħħar allura naslu għal 1.08 punt 08 mhux wieħed Il-Parlament ħass li din ma kienetx rida tagħha ħas li ma kienx relativi għaliex oriġinament kien appella l-1.3 fil-mija u l-dastanta għal-2021 u 27 nafu kem l-MFF kun s eserċizzju ktar u ktar komplikat li l-xprovelment ħajkun hemm Brexit ftit ġimgħatil u eh, sana ngħidu li jivalu eh, il-Brexit il-Brexit u uh, hija realtà iktar uh, li kien kienet iktar imminenti, pero issa uh, naraw naqra x'ħaj jiġi fis-summit tal-lejla u um, eventualment ma nafux kemm ħad tkun l-estensjoni għal-budget tal-2019 aħna għadna isma mhux ħajkun hemm kreditu li jaqbes id-data tal-31 ta' Marzu u li l-parlamentari u l-assistenti parlamentari Eh, dik mux ħat kun eh, realta li ħan ikkonsidra, pero issa eh, qed inħedu l-possibilità li jkun hemm elezzjonijiet għal-Parlament Ewropew fir-Renju Unit. Dan mingħajr ma nsemmi l-globalizzazzjoni u elementi oħra, affarijiet marbuta ma' sigurta, difisa, migrazzjoni, ta' ekonomija digitali, semmu li ġgant digitali Ewropew, xejn jew Amerikani jew Ċiniżi. L-ebda ġigant teknoloġiku Ewropew. E, nexxielhom joħolqu sistemi fiskali li stati membri biex e, dawn il-ġganti e, ma jħallsux jew jiskapulaw il-ħlas tat-taxxa. Naħseb li għanna bżon regolament ġenerali ta' tip li rajna fil-qasam ta' protezzjoni ta' data, l-GDPR, ġifiri, għanna bżon xaġa simili għadrittiet tal-autur u punti oħra għal daqstant ikolli nejt li fl-axar mill-axar hemm ċertu elementi li eh, jiddiżappuntaw naftit eh, dan l-eżerċizzju tal-MFF li jmiss eh, jekk nifissa u l volum globali tal-budget tal-1.3% tal-prodott gross domestiku fil-waqt li nikkonsidraw il-Brexit fil-waqt li nqisu li l-pak fl axar mill axar ma kellux il-volum tiegħu mimsu sebe nemnu li il-livelli għandhom eh, jibqaw eh, l-istess eh, fil-waqt li dak li qed tipproponi l-Kummissjoni rappreżentata jirrappreżenta aħna għadna li il-kreditu għal riċerka kellu jizdiet Ela li reċerka fl-axar mill-axar jadik li tħejjina għalla dabita daba u fejn aħna konna xiftijt situazzjoni skom. di eh, u eh, partikolarment fuq il-kwissjoni x'tixtieq mill-Ewropa ta' dapita da saħħa dinija, eh, meta inti fl axħar mill axħar għandek 1.3% li li għandek zewġ terzi tal-budget ehm, ta' dawn 1.3% li hum imorru lura għal ehm, żewġ punti ewlenin li semmejt. Jekk eh, eventualment rridu naraw zieda ta' nafa pubblika fl europa rridu nsaqsu l-mistoqsija x'inhuma l-beni komuni Ewropej Ġifiri, eh, li mumma l-azzjonijiet eh, li huma ta' servizz pubbliku eh, li huma servizz għal istati membri imma mm, biex ngħidlek fid-daw tal-organizzazzjoni mhumiex b'dam ġaqsek meħtieġa x'ħan għamlu fuq id-difiża u sikurta il-migrazzjoni, il-ħarsen tal-klima, l-ambjent, fil-qasam digitali il-level nazzjonali u il-level pertinenti, um, il-level rilevanti, ġifieri rridu nirreflettu naqra fejn forsi iktar rilevanti l azzjoni Ewropea flok nazzjonali naraw li l-kreditu eh, fej il-krediti il-fondi li nataw fuq level nazzjonali fejn dawn mhumiex flokom dawn iż-żewġ terzi ġifieri naraw illi eh, imorru għal budget Ewropew eh, l għaliex inkella eh, huma flessi li jintilfu territorji partikolarment meta jkun hemm raggruppament interkomunali aħna nistgħu naraw illi nlaqgħu ċertu risorsi biex bekk nkunu iktar effiċjenti. Nammen li wasal iż-żmien biex eh, nsaqsu l-mistoqsijiet it-tajba eh, jekk irridu naraw li l-Unjoni Ewropea tkun eh, saħħa dinija meta naraw id dibattiti ġeopolitiċi fejn sejrin, min jista' jikkontesta l-fatt li l-multilateralizmu kif ġi ehm, pratikat sissa mhux ħajjejb eh, u eh, nafu l-kontinenti l-oħra eh, l-Istati Uniti, Russja, l-Indija, ċina u forsi għadha pitada anki il-Brazil jista' jkun li huma jimponu l-perspettiva tagħhom l-Unjoni Ewropea jekk ma tissaħħax forsi nistgħu nispiċċaw b'umiljazzjoni u nispiċċaw li nkunu vittmi tal-multinazzjonali u tas-saħħiet tal-finanzi li tkun Ewropa li twieġeba l-tiġijiet ta' u tħejjija ta' futur ta' ġenerazzjonijiet ġejjena Ewropa li tlissel l-ambizzjoni tagħha biex tkun saħħa dinija Is-saħħa tagħha tkun it-territorji, ir-reġjuni tagħha dawn huma Sur President, Sinjuri, il-konsiderazzjonijiet ġenerali li jiena xtaqt l-ressa eh, l-konsiderazzjonijiet tagħkom nixtieq nfakkar kemm aħna il-relazzjonijiet tagħna bejn il-Kumitat fuq territorju l budget u l-Kumitat Budget tal-Parlament għandhom relazzjoni mibnija fil-fiduċja, kooperazzjoni. Nixtiequ nirringrazzjawkom mela li xieda tagħkom u l-azzjoni tagħkom tul daw l-axar snin Istanejt eh, mill-2016 eh, ta' sew għanna rabta mill-viċin bejn il-karapporter sewe illi ħejjew il-pozizjoni tal-Parlament Ewropew fuq l-MFF li jmiss. U ehm, dan il-komitat. U nixxeqnejt li eh, u nirregrazzjakom għaldina l-kollaborazzjoni, kollaborazzjoni li tibqa tissaħħaħ fl-interess ta' ċittadini u tal-Unjoni. Grazzi ħafna, Sir President, għal din id-daqatajna li tajtna, introduzzjoni tajba, l-importanza tal-entitajiet territorjali. Naseb ma stajċeve eh, finġi l-affarijiet aħjar minn hekk. Grazzi wkoll fuq dak li għattu eh, fuq ir-rabta eh, li hemm bejn eh, dan il-kumitat u l-ħidma ta' l-Unjoni sana l kelma li senjura Budina, president ta' Komissjoni Kouter. Grazzi għal-president tal- il-budget eh, ta' Kumitat tal-Budget tal-Parlament Ewropew nixtieq ngħid li eh, aħna mm, dak li ksebna frott ta' din il-kooperazzjoni eh, jiena wkoll naqsam il-fema tal-fatt li l-budget fotot tal-Unjoni Ewropea jrid jilħaq l-ambizzjonijiet tagħna ma sfortunatament sfortunatament maħniex maħniex ma nix budget illi jilħak daw l-ambizjonijiet u għallura ba eh, kif tistaw taraw għaw neku fil-parlament aħna nishtiq u eh, xaħġa iktar ambizjuża aħna l-senarju aħna bosta drabi eh, partikolarment permessa tliet rapporti li għadatajna l aħħar xhur l net fuq risorsi propji li jena abbozzajt u jena minix ħanqot imur lura għalih li xebe s-sur Artu se tkellem tajf u kif ukoll dak ta' sur Viznija kebe fu il-finanzjament Ewropew u Nikola Ruzlavic ċebe fuq l-MFF l-isfortatament ċebe ma setax ikun maħna ben nixtieq ngħid li l-Kumitat ta' Reġuni flimkien ma' Parlament Ewropew jara l-kontribuzzjonijiet tal estati Membri jkunu ta' 1.3% tal-prodott gross domestiku, eh, pero eh, probablement eh, ħa kunu ripe 1% u nitfa, u nitfa. Insomma, sa naraw, probabilment pero din kun il-proposta tal komissjoni u wara taħt id-diet il-Kunsill aktar xilli dan kollu ħanqas fl-ħar mill axħar dan ma kienx daqshekk drammatiku kieku Dan kollu ma kienx jiddependi minn design filmi mill-istati membri u nafu kemm hemm skizofreniċi fost il-kapija ta' stat u gvern u allura dan kollu eh, ma jistax iwiet eh, ħlief eh, tiranija ta' ritorn ġustjon kella ta' inqas budget bejn kollha ta' inqas ambizzjoni ħan ispiċċaw marru lura għall-1998 fejn fl-aħħar mill-aħħar kunna 11 konna mm, kena ċifra differenti, 11% eh, fil-mija, eh, nistaw eh, madana kollu naraw li forse niksbu iktar marġna tar manuvra fuq il-kusenni ta' rizorsi propi u fuq U fittu li nistaw naraw kif nistaw nkunu iktar atturi tal ġeni tagħna biex ma jkunniex ġejjeni li ġi deċis bandoħra partikolarment kontinenti oħra li taħarsu li jom u jiftħu aptitom fuq din kwestjoni ta' rizorsi propri nafu hemm l kif fuq il-gafa, l-emissjonijiet ta' tazzit tal-karbonju, eh, taxxa fuq il-plastics, eh, ħala valja aħna reticenti eh, fuq il-fatt li jkollok taxxa fuq prodotti li suppost għandna neħu minn fuq is-suq. Aħna nħallsu bil-qudiem għal-fatt li jkollna negozjati biżitu pożittiv fuq l-MFF li jmiss u jkun hemm unjoni li tkun mħija f'waqta eh, mingħajr eh, ma jkollna problemi strutturali li jistgħu fl-aħħar mill-aħħar jinfirxu fuq territorju tagħna seta' membri u l-Parlament eh, mhix inqudiem imma tissew ta' sorpriża li fuq l-envelop ġenerali ma avvanzajniex dan wasal għal inċertezzi kbira kbar fl-aħħar mill-aħħar smajna ngħidu li xejn ma ċaqlaq mill Min issa sa nofs l-2020, ġbeta presidenza ġermaniza iva verem ftejmiet parzjali fu fost soħrajn il-mekanizmu eh, eh, sef eh, Erasmus Plus, Europa Kreativa, Orizzont 2020, Solidarietà Eh, moħrajn insomma, ma fl-axar mill-axar eh, fil-qalba ta' dan kollu hemm il-budget li huwa ħajdetta il-mezzi li ħanużaw eh, għall-implementazzjoni tal-politika tagħna u aħna tassew mħasba dwar kif negozjati sejrin fil-Parlament taħt il-Presidenza Awstrijaka u preżentament taħt il-Presidenza Rumena illi jagħmlu dak kollu li setgħu biex il negozjati jkunu trasparenti u ma u għafas għan negotiation box u għahna ehm, ehm, eh, rajna parlament li eh, tfabruħu ġismu eh, izda ehm, nafu xinu ma rizultati fl-axar mill-axar għal konsell li għataxħa il-parlament iċ-ċittadini mandom xejdu Sinċerament, eh, wieħed fil-mija tal-prodott gross domestiku komuni eh, tassew eh, daħkek, tassew jabad niddaħk ux vera meta wieħed jara xem fil istati Uniti, l-flus mellokati kif ukoll fiċ-Ċina, ma nistgħux inħallu l-Unjoni Ewropea li titbiet mit territorju u nifoħrixxu iktar u iktar l-istrumenti finanzjarji Għera x-faxar mill-axħar dan wasal għal-iktar distakki rridu eh, eh, ikonna eh, politika ta' kwanzjoni Ewropea ġusta u illi ma tħalli l-ħat waraja. Inkredibilità tal-proġett Ewropew fuq it-tul fuq tul ta' żmien fuq hekk qed nitkellmu. Jiena nixtieq pero neskludi minn dan kollu l-Parlament Ewropew, illa li jiexve ta' sew eh, għamlu eh, bieċa xogħol tajjeb ġandu eh, Press, Janus Lewandowski, Sur Artuj, President tal komitat u l-kolleg kollha tiegħu għamlu bieċa xogħol eċċellenti ta' sew ta' minn faħru nasab illi għal ewwel darba li l-żewġ istituzzjonijiet tagħna kellhom kooperazzjoni bħal din. Kenna mm, iktar minn 500 emenda li fl-aħħar mill-aħħar jurukom kemm eh, huwa soġġett li tieħed bis-serjetà eh, kooperazzjoni eh, tajba ferm bejn iż-żewġ istituzzjonijiet tagħna flimkien mal-President Reġi Sinjura Mahajlova xeqri ringrazzjaw għaliex fl-axar mill-axar nedejna l-ewel passi għal kooperazzjoni futura u dialogu eh, ta' solidarieta eh, u fejn territorji huma fil-qalba eh, dini għal Ewropa li rridu ċittadini tagħna. Il-proċess leġislattiv rridu naraw li jkun imsaħħaħ permezz ta' speċifitajiet territorjali u ta' realtajiet lokali li jieħu konsiderazzjoni realtà ta' kuljum ta' ċittadini. Unek mux għadet kalmu dwar politika eh, tal-immondi li politika għal-għadda kullħat illi serraħ fuq gvernanza kullħat illi eh, serraħ fuq l-ambizjoni ta' kullħat eh, u ehm,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 Issa, nixtieq nagħti il mikrofonu lura lis-sur Artwi. Kaċi tassew, President, nixtieq inżid ma dak li intqal u inkompli ma l-kommenti ta' Sinjura Budino. Fuq l-MFF illi jmiss għandek il-qafas, il-nifsu, fejn għandek dan il fejn ovvjament jirrikjedi li jkun hemm unanimità. Il-Parlament ovvjament kull ma jista' jgħid iva jew le fuq l monti li jiġu allokati, issa ma nistgħux nieħdu pożizzjoni mod ieħor aħna. U sakemm l-ammont jiġi allokat għal kull parti tal-programm, il-dokument li adotta il-dokument li adotta l-Parlament ħadna r-riskju li aħna ktibna x'nixtiequ jiġi allokat għal kull parti din hija xi ħaġa li qatt ma minna qabel biex nagħmlu pressjoni fuq il-Kunsill. Iżda mbagħad kemm dawn tassew ser jaslu fil-verità ma nafux. Issa, il-programmi huma bbażati fuq regolamenti u din teħtieġ kodeċiżjoni bejn il-Parlament u l-Kunsill. Dak li inkwetana fil-Parlament huwa li ċertu gvernijiet qed jorbtu l-ftejm tagħhom dwar il qafas finanzjarju pluriennali sakemm jiġu rrispettati ċertu livelli ta' finanzjament fuq ċertu programmi. U kif semmejt, dan l-MFF irrit unanimità u jekk minn qabel ħajibdew jiddettaw fuq dan l-MFF l-irwol tal-Parlament fuq fil-kodeċiżjoni ta' dan il-budget qed dejjem jiġi imminat. Aħna dejjem ippruvajna npoġġu pressjoni fuq il-Kunsill U l-Konsil Ecofin ser jiddeċidi fuq kwistjonijiet budġetari iżda fuq il-MFF il huwa l-Kunsill tal-Affarijiet Ġenerali li jiddeċiedu u mhumiex l-istess ministri. Il-Kunsill kifet irid eh, jimxi mal-unanimità jiena xarilu mort mal korrapporters għal konsill informali biex nagħmlu pressjoni sabiex din id-deċiżjoni tkun tista' tittieħed mingħajr problemi għax inkella se jkollna adozzjoni tal-MFF li tkun tard fl-2019 jekk mhux fl-2020 u jekk dawn il-programmi jiġu adottati tard ħafna fl-2014 niftakar tajb ħafna il-MFF ġi adottat fl-axar tal-2013 u 25 biljon nataw lura fil-verità. Minna ħatana ma konniex daqsek eh, il konsil u kol ma kienux daqsek kontra album għaliex fl-2013 Eh, ma setax, ma setax jisiru ċertu ħlasijiet. Għalek, l-impenji li jkunu ttieħdu ma ġewx rispettati. 295 miljon euro kważi id-doppju tal-budget tal-Unjoni Ewropea fl-2021 u fl-2020 u fl-2021 se jkollna l-istess fenomenu tal-2014 u 2013 li ikunu tieħdu impenji mingħajr ma jkun hemm il-flus allokati għalihom qabel l-elezzjoni ma kienx hemm ftehim imma jiena personalment ma nafx min jista' jmur għall elezzjonijiet u jgħidu tajdulkom ivvotaw lil min tridu imma il-budget mhux ħajġi adottat qabel l-2027. E, e, din hija kwistjoni taħraq ħafna. Din hija kampanja elettorali li ovvjament hija ħatkun ibbażata fuq il-budget F'Novembru se jkollna l-Kummissjoni l-ġdida, jkollna tħejja tal-MFF u se jkun hemm il-ftejm sal-21 ta' Ottubru ma nafx kemm u għalhekk jista' jkun li s-suċċessur ta' Ettinger se jkollu jieħu ħsieb li jasal għal ftehim għal QF għall MFF Sinjura Budinos smajt dak li kellek xtajt inti li l-budget mhux qed ilaħħaq ma dak li tassew nixtiequ. Iżda jekk irridu nbidru l-affarijiet, irridu irridu tassew nagħtu attenzjoni l dan id-dibattitu. Għadra prerogattiva tal-mexxejja fil-Kunsill. Jekk irrid ikollna budget iktar f'saħħtu id-dibattitu dwar il-futur tal-Ewropa, l-Ewropa li nixtiequ dak li qed nippretendu mill-Europa nisma kritika li tajt li l-istati membri qed iżommu li tagħmel dak li tista' tagħmel għax l-istati membri ma ċedew għal xejn. Għalhekk għandek dan il-budget għandek il-politika kummerċjali u il-dawk il-politika dawk li għandhom pajjiż għandhom l-euro u l-ammonti allokati għal fondi tas sajt li għalissa mhumiex problema ma jekk jekk l-Unjoni ser joħorġu iva se jkollna din il-problema tas sajt. Allura, x'inhi s-sitwazzjoni li ninsabu fiha? Intom tinsabu f'kuntatt maċ ċittadini u allura ippruvaw araw kif dawn il-kwistjonijiet kruċjali li jinfluwenzaw il-futur tagħna u l-mezzi li huma disponibbli għalina biex nipproteġu rwieħna iċ-ċittadini rridu jisimaw dwar dawn is-suġġetti jekk id-dibattitu ser jaħel mal-istati membri biss eh, eh, tafu mbagħad kif jiġu konklużi l-affarijiet kull darba. Dak huwa l-appell li qed nagħmel jiena minn naħa tiegħi. Naf li intom tikkomunikaw mod li fit-territorji tagħkom nittama li d-dibattitu dwar il-futur tal-Unjoni Ewropea jkompli jitvolġi u li dan iħalli impatt ukoll fuq il-budget Ewropew. Grazzi, issa ngħaddu għad-dibattitu mal-kollegi fejn se jkollna żewġ partijiet. Nibda billi nisimgħu is-sitt rapporters, żewġ minuti kull wieħed. Imbagħad il-President ikun jista' iwieġeb. Imbagħad għandi tnax il-kellim li jixtieq isemma leħnu. Minuta kull wieħed. Nibdew bis-Sinjura Marini. Grazzi, President. Jiena kont rapporter flimkien mal-kollega Schneider għal regolament dwar id-dispożizzjonijiet komuni u kellna votazzjoni unanima minn din il-Kamra. Għalhekk il-kummenti li ser nagħmel f'din f'dawn iż-żewġ minuti għandhom x'jaqsmu ma' mandat b'saħħtu eh, li tajna fuq il-pożizzjoni tagħna li restaqna fil-Parlament Ewropew u fil-Kunsill. Il-President tal-Kommissjoni Baġ qal illi d eh, diversità tal-bliet u r reġjuni hija xi ħaġa ta' identità u ta' u forza ekonomika u soċjali fl-Ewropa u rridu naraw kif din id-diversità ma ssirx xi ħaġa strutturali fiħda l-Unjoni Ewropea fid-diskussjonijiet tagħna dwar il-baġit għalina li bliet u reġuni l-politika ta' koeżjoni u l prospettiva ta' din politika ta' koeżjoni għadhom element kruċjali mhux biss bħala rwol tagħna bħala gvernijiet lokali u reġjonali, iżda anke x'nafu li fuq din il-politika jiddependu ħafna mill-investimenti strateġiċi, viżjoni tanġibbli tal-Ewropa, ċittadini, għall-imprizi, għall-komunità tagħna. Aħna minna biċċa xogħol importanti ħafna għall-alleanza tal-koeżjoni, ah, rajna wkoll illi fuq il-, -il għafas inizjali tal-budget pluriannali forsi maħnix ċert jekk kienxem allokazzjoni xirqa, iżda aħna pjuttost mħazbin u dan nisimgħu mill-President fuq il-kooperazzjoni mal-Kunsill qed tkun diffiċli. Nixtiequ nifmu mhux biss dwar il-kwantità tal-budget imma ir-riskju li din il-politika se tispiċċa ssir ftehim bejn Brussell u l-bliet mal-gvernijiet nazzjonali ġifiri politika li tagħti saħħa li ma tagħtix saħħa lill awtoritajiet lokali u reġjonali li tiddubita u xejn il-prinċipju ta' sussidjarjetà. U għalhekk fl-MFF li jmiss hemm bżonn li jkollna konverġenza li rajna fid-dispożizzjonijiet komuni bejn il-Parlament u l-Kumitat tar-Reġjuni biex niżguraw li din tkun politika kruċjali għall komunitajiet tagħna u għaċ-ċittadini tagħna. Grazzi. Grazzi. Issa is-sur Guillaume Co. Jekk jogħġbok, grazzi tassew, grazzi tal-li qed tagħtini l mikrofonu jiena rapporter fuq il-Pak Politika Agrikola Komuni u nixtieq ninformakom milli il-Kummissjoni Parlamentari ħad il-Komitat Parlamentari adotta ħafna mill-opinjonijiet li ressaqna ħna, mis-suġġerimenti li ressaqna ħna. U dan għandu x'jaqsam mal-preżentazzjoni fil-Komitat tar-Reġuni fejn kellna żewġ smih fejn fejn kienu voluti rappresentanti ta' komitati differenti. U jiena l-għajt il-ħidma li saret mal-Parlament Ewropew li saret kemm il-darba u din għenet sabiex jiġu inklużi ċertu proposti u qed nissuġġerixxu li jinżamm dan il-budget tal-pak u jkun hemm trasferiment mill-ewwel għat-tieni proposta żewġ terzi minnhom ġew adottati mill-Kumitat Agri apparti minn hekk ikkonsidrajna wkoll ir-rwol tar-reġuni fil-ġestjoni tal-PAK fil-emenda ta' kompromess għar regolament dwar pjanijiet strateġiċi li ġew adottati fit-2 ta' April Din kienet ċaġa kruċjali għaliex l-Istati membri qegħdin jerġgħu jirriflettu dwar iċ-ċentralizzazzjoni tal-pak. Allura importanti li aħna nikkonvinċu l-ċittadini tagħna se jkun hemm laqta ta' livell fit-30 ta' Mejju dwar il-pak importanti ħafna illi nużaw din l-opportunità biex nikkonvinċu membri minn pajjiżi differenti sabiex iwaqfu l-pakki ġrieda li se tkun kruċjali għal futur tat territorji tagħna. Hija ħasra illi għad distribuzzjoni ugwali tal-pagamenti u l-protezzjoni tal ekwa ma nexxilniex nilħu l-aspettattivi biex ikollna pakk li tlaħħaq mal-ambizzjonijiet tagħna u li taħdem favur il-klima. Nixtieq li nkomplu naħdmu mal-Konsill u mal-Parlament, aħna nixtiequ li jkollna pakkett saħtu għal sforzi ta' distribuzzjoni u anke statistika li aħna nistgħu inkejlu sabiex il-pjanijiet strateġiċi jkunu jistgħu jiġu implementati biex nevitaw li jkun hemm kompetizzjoni bejn l-istati membri u biex nlaħqu mal isfidi ambjentali u klimatiċi li għandna qudiemna. Grazzi tassew l-Sur Kro issa s-Sur Kirzo jekk jogħġbok. Grazzi Klerġo, grazzi tassew, Sur President. Fit-tmim dan il-mandat, il-Parlament Ewropew tirrappreżentanti t ngħid nishtiq eh, najt il-Parlament u dak kollha dak eh, aħna nu nixtiequ napprezzaw dan din il-birja ta' solidarjetà Iżda hemm min irid iktar flus u jiena wieħed minn ta' qudiem li nitlob iktar flus. Iżda apparti minn hekk aħna nixtiequ nappoġġaw żewġ prioritajiet li nżommu l-baġġett tal-pak u l-baġġett tal-koeżjoni tal-politika ta' koeżjoni. Ovvjament jista' jsir titjib fir-riċerka Ewropea u għall-iktar riċerka importanti li jkollna viżjoni iktar ċara ta' dak li qed tagħmel l-Ewropa għar-riċerka, għall-edukazzjoni tal livell għoli, għall-atfal. Importanti li jkun hemm uniformità apparti minn hekk għandu jkollna proġett ambizzjuż li jippermettilna li naqdu approċċ li mhuwiex ibbażat fuq l-għanuna mill-istat, flus mill-żoni ta' riċerka u anke għal koeżjoni reġjonali. Dawn huwa kollu importanti ħafna grazzi tas-sew u biex nikkonkludi nista' ngħid li jista' jkollna dibattitu dwar dan is-suġġett għaliex importanti li aħna rridu naraw jekk hemmx bżonn nofqu iktar fl-Ewropa jew inkella nofqu l-affarijiet mod ieħor biex inqasmu l-affarijiet biex naraw kif jistgħu jistgħu nqetqasmu mod ieħor. biex ikun din it-tranzizzjoni ekoloġika wkoll għal deċenju li jmiss se jkun importanti se jkun kruċjali għal post tal-Ewropa fid-dinja u rridu nagħmlu sforzi konsiderevoli biex ikollna iktar investiment li jmur lilin minn dal-sforz bilanċar li jrid isir fuq livell Ewropew. Grazzi tassew issa Sur Mark Makula. Grazzi tassew, President, Signori inkompli ma dak li għal ġo li għandna nkunu iktar radikali fil- fit-ħassib tagħna l-integrazzjoni tad digitalizzazzjoni u l-aħħar għarfien ta' riċerka nużawhom sabiex inħaffu l-innovazzjonijiet soċjali li qegħdin infittxu. U dan ifisser illi u hawnhekk naħseb li qed nitkellem f'isem il-grupp tal-PPE. Aħna Kontenta ħafna illi l-Parlament qed jisħaq x'inhuma l-kwistjonijiet kruċjali ma nix qalbna. Irridu nkomplu nikkoperaw iktar u aħna bħala membri qed morru lura fil-bliet u reġjuni tagħna nitkellmu maċ-ċittadini tagħna, mal-industrija, ma' kulħadd irridu nuru b'mod konkret għalfejn ċertu investimenti fil-futur huma daqshekk importanti fuq livell Ewropew. U dan ifisser li qed issir ħafna iktar biex nilħu l-level ta' mija u mhux wieħed eh, aktar viċin il-wieħed, din hija xi ħaġa li kolkemm aħna responsabilità tagħha biex nikkonvinċu ċ-ċittadini tagħna li din hija waħda dan huwa wieħed mill-iktar investimenti importanti li nistgħu nagħmlu. Ir-ritorn fuq dak l-investiment huwa importanti ħafna, speċjalment meta qed nitkellmu dwar l-użu tad-diġitalizzazzjoni u r-rapport dwar l-Ewropa Diġitali. Aħna għandna nappoġġaw il-livelli li rnexxilkom tiksbu u ħafna mill dawn il-kwistjonijiet jimxu ma' dak li kellna fl-opinjoni tagħna stess. Speċjalment jekk pereżempju nieħdu eżempju in netwerk tal-ħabs tal-, -hubs, tal l-innovazzjoni digitali dan iridu jkunu importanti f'kull reġjun dawn huma importanti wkoll fuq livell Ewropew biex jaħdmu b'kollaborazzjoni jaqdu l-universitajiet, l-istituzzjoni ta' riċerka u dan kollu mhux permezz ta' konsorzju ġdid biex jikkompetu ma dawk eżistenti. Dan huwa eżempju ta' kif nistgħu nkomplu nibnu fuq networking fuq livell Ewropew. Nibnu il-massa meħtieġa sabiex nindirizzaw sfidi fis-soċjetà u nilħqu l-SDGs madwar l-Ewropa kollha kemm għandna din ir-responsabbilta globali wkoll biex nuru l-bqija tad-dinja u nappoġġaw anke l-bqija tad-dinja f'din l-attività importanti ħafna illi għandna qoddimna. Grazzi tassew, grazzi. Issa. Vielen Dank. Äh, ich als Berichterstatter. Grazie Frajna pala rapporter dwar il-programm Erasmus Plus kont verament ferħana il-Parlament Ewropew ma mirx pożizzjoni differenti fuq dan is-suġġett minn eh, meta nqablu mal-opinjoni tagħna. Jiena naħseb li l-programm il-ġej wara Erasmus Plus ħajkompli is-saħħaħ dak li diġà kien implementat iżda jippromovi wkoll ehm, l-edukazzjoni matul il-ħajja kif ukoll edukazzjoni anke għall-istudenti u naraw li ż żgħażagħ jibqgħu jkollhom ehm, l-esperjenza li jistudjaw barra mill-pajjiż indipendentement minn kemm għandhom flus il-ġenituri u riżorsi. Jiena naħseb li huwa għal kuraġġuż ħafna l-proposta ta' e, wieħed u 41 biljun euro għal dan il-proġett biljun, anzi, mhux biljun. U aħna ma tantx konna daqshekk ambizjużi, proponina 30 miljun jiena nittamaw nittama illi fil-negozjati li jmiss ħajkonna suċċess għal daw tip ta' proposti minħabba li dan jista' jgarantixxi li jkun hemm iktar parteċipanti f'dan il-programm edukattivi u din hija xi ħaġa li tinteressana l U hija fl-interess taż-żgħażagħ kollha li aħna nixtiequ nikkonvinċuhom Eh, fuq eh, il-benefiċċju tal-Ewropa nixtieq nkomplu aħna niżviluppaw ukoll sistema edukattiva aktar ta' benefiċċju fl-Ewropa. Grazzi. Grazzi. Marja Antoinette eh, Kjoġbok. Grazzi tassew, President. Jiena kuntenta li nista' nitkellem jiena rapporter dwar il-kooperazzjoni territorjali fl-Ewropa. Issa, fi proposta budgetarja il-Kummissjoni naqset l-ammonti allokati għal kooperazzjoni territorjali bi 12 fil-mija Din hija għodda importanti ħafna f'dak għandu x-xaqsam ma' taxxa dwar dħul għaliex aħna nkunu qegħdin noqorbu iktar lill-ċittadini tagħna. Dan għalhekk u din hija xi ħaġa li tagħti ħafna valur miżjud. Fl-opinjoni ta' Diċembru tal-2018 kien hemm 10 biljun euro li jintalbu u 970 miljun euro biex ikun hemm finanzjament Eh, interreġjonali. Dawn huma talbiet li tresqu l-Parlament Ewropew u saret il-ħidma flimkien mal mep fil kumitat tal Parlament Ewropew u imbagħad fil-28 ta' Marzu dawn ġew adottati mill-Parlament Ewropew. Issa il- budget għal dan il-programm futur qiegħed quddiem il-Kunsill issa. Nixtieq inkun naf għabbażi tal-esperjenza tagħkom x'politika taħseb li tista' tkun l-iktar effettiva għall budget u apparti minn hekk in-negozjati li għandna quddiemna ser jippermettulna li nżommu biżżejjed flus għall kooperazzjoni territorjali Diġi din tfisser kooperazzjoni transnazzjonali, transkonfinali, aħna qed tamajna li l-Kumitat tar-Reġuni u l-Parlament Ewropew jippermettu li jkun hemm il-kooperazzjoni marittima bħala parti mill-arranġamenti transkonfinali. Imbagħad ir-reġuni ultraperiferiċi u l-kooperazzjoni interreġjonali fl-Ewropa u anke l-innovazzjoni interreġjonali u l-investiment. Grazzi tassew kienu l-lista ta' rapporters, issa eh, nagħtik mikrofonu biex twieġeb. Grazie, Sor Presidente, eh, Iva, fuq numru ta' programmi il-Parlament diġa għal xini għal-pozizjoni tijaw għal sen il-pozizjoni fil-plenarja ma' U kien hemm ċertu deċiżjonijiet eh, provizorji eh, li jentlaħqu eh, preżentament però ma nafux x'inhu huma l-volumi ta' kreditu għalhekk dan kollu provizorju u nafu li sakemm ma naqblux fuq kollox m'għandniex bil. Nixtieq li nfakkar dan xkun ċarf maħ ħatebe, Sinora Marija, Marini jesemmiet fu ehm, l-ħajja tal-bliet u reġuni u fuq il-problema li jikkoperaw mal-konsil. Nishtiq nejt l <laughs> ħana solidari, għanna l-istess problema ta' kooperazzjoni mal-konsil u nipruvaw kull konsil tal-affarijiet ġenerali ikun hemm operazzjoni ta' briefing biex naraw naqra xa jiġri nafu li għanna il-kaxa ta' negozjati ma ta' sew diffiċli ta' wahda l-axħar eh, konsil kena sezzjoni ta' briefing eh, biex eh, nkunu nafu xinu ma' il- punti li fuqhom kien hemm progress dan il-Kunsill nikkonsillu nixtieq ngħid li ma tantx kien hemm avvanzamenti issa jekk nistennew ehm, xi ġurnata li f'daqqa waħda l-kapita stat eh, gvern eh, jiltaqgħu eh, u jgħidu f'konfessjonarju xi qed jistennew u kollox iġi deċiż eh, ma nafx jena nittama li l-affariet ma jmurrux eh, kien nittama li eh, affariet ma jsirux bil mohbi ma l-pressjoni li aħna fl-imkien ma l-komitat ta' reġuni meċu tirnexi nishtiq mbagħad ngħid li il-kusen taħlasijiet diretti u l-mesijiet l ohra għal-pak kif semmejt tajja eh, tkunem l eh, ħlasijiet indaqs miż partijiet eh, nittamma li dan jintlaħaq sa l-2027. Mbagħad irridu nitolbu għal iktar arwol imsaħħa reġuni. Nafu illi il eh, reġim li jem eh, qed idaħħal iktar komplessità fuq livell nazzjonali hemm eh, sur traskrizzjoni però xi kultant naħseb li reġuni iva komplu ħablu l-kobba naħseb li kull leġislatur biex nejtek jilab il-parti biex jikomplika biex jagħmel il ħaġa iktar komplessa ve u um, nixtieq ngħid li uh, Soteskju aħna naqblu uh, fuq ir-riċerka. Kien ikun hemm sejħa għal dawk interessati u l-proġett il-kbar uh, fl-aħħar mill-aħħar ftit biss jilqgħu jirbħu għandi ċifra taħdax fil-mija fil-fat eh, li jarata ta' suċċess eh, li eh, tħalla bosta frustrati. Nafu għalda stant li u d-diem din il komplessita kolla rridu naraw li nifitaw di situazzjoni li mm, Eh, saraħ fuq success fees li nataw l-entitajiet eh, li huma speċjalizzati biex dawn in-nies eh, jirbħu dawn l-appelli ta' interess. L-Europa nafu li minħabba dan kollu, minħabba din sistema ta' intermedjarji Tiriskja li titlef flus gbar minn ma għad nitkellem dwar l-audit, kontrolli ex post u ex ante u li ma tux eh, laqwa immaġni l-Unjoni tagħna ma meta naħsbu illi rridu eh, nonfqu, nonfqu mod differenti għaliex eh, il-livell ta' nefqa pubblika b'mod globali eh, fuq l-Unjoni ma tistax tizdiet iktar milli u allura rridu nieħdu deċiżjonijiet għalija mhux nonfqu iktar naraw fejn hemm opportunità biex fejn hemm flus mhux minn fuq sew fuq livell nazzjonali nitfaw fuq livell Ewropew u ngħidu isma' din hija dan huwa l-valur miżjut Ewropew għanna obbligu li nuru kontinuament ehm, li jekk ehm, il-fondi ehm, jgħaddu mill-fondi nazzjonali għal-fondi Ewropej dan huwa li għaliex joffru valur mizjut Ewropew, il għaliex mhux qed nitkellmu u dan mhux biss għal Qasam ta' solidarjetà iva smajna fuq kooperazzjoni l-ħtieġa li nitkellmu dwar il-fatt li nkunu li nkunu qed nisimgħu x'ridu ċ-ċittadini tagħna naħseb illi Digitalizzazzjoni, digitalizzazzjoni li mm, xi ħaġa li ħadd rivoluzzjona dinja tax-xogħol. Kienna kien hemm konferenza importanti li saret eh, fil-bini xarlemani, Dan jorbotna dan jorbot ukoll mal Tal-inti ġodda nixtuq naraw, tal-inti żgħażagħ, eh, il-formazzjoni rridu jridu jirċievu. Soyons totalement en phase. Nous avons intérêt à tripler les crédits d'Erasmus parce que. Aħna nafu li anke għal-programm Erasmus eh, ġi triplat il-budget l-2019 għanna matlet eh, biljoni, ġifiri kważi eh, irdupjajna fi żmien ħames snin. U eh, qed nirriskjaw li fl-2021 issa jkollna envelop inqas minn dak tal-2020 li hija xebe nafu li ta' suċċess hija 50 Issa, jekk għanna urġenza biex nademakratizzaw Erasmus u biex eh, l-apprendistati, eh, apprendistati professjonali, eh, mux morru għal mistax imma għal 6 xhur biex bekk l-apprentisti u koll ikunu jistaw jitalmu oħra ta' fejn huma jidħlu f'immersjoni totali Rridu naraw ukoll ċentri ta' formazzjoni professjonali jkunu ċentri ta' eċellenza hawnhekk qed nitkellem dwar l-istituzzjonijiet vet, dawn iridu jkunu eh, fuq livelli eh, Nista' ngħidilkom li l-Ewropa li m'għandix kompetenza għal dik li hija formazzjoni professjonali u edukazzjoni ma' Eh, konsidraw eh, xiftit eh, strumenti mux biss dak ta' mobilita fil-forma ta' Erasmus hemm dak tal-font ta' svilup reġjonali kif ukoll dak soċjali li jessef nistaw naraw li nifinanzjaw proġetti biex bekk ikun hemm iktar mezzi motija lil taħriġ ta' apprentisti kif ukoll biex naraw li fejn m'hemm xejn naraw li forsi ikun hemm ehm, apprentisti li jitħarġu tal-inqas minn stati membri oħra. Sinjura Mumpertwi, inti saqsejt niż-żewġ mistoqsijiet eh, Ma nistax, diffiċi mwiex, bekk jella li ma nafx ħajkun id-deċizjoni tal-ħajħor konsil fl-axħar fazi li nistanejd l ek huwa li eh, il-parlament eh, jaqbel ma' l pozizjoni tijek jella li xebe eh, jishtiq li jinżammu l-flies allokati l kwazjoni Prezentament xsebt li l-allokazzjoni kienet eh, arbitrarja, kienet speċi ta' black hole eh, fid demokrazija tagħna. Missa l-Qorta l-Awditori ħarġet rapport eċċellenti fuq dak li huma il-kriterji li eh, jeħduna lura għasnin design il famous ftehim ta' Dublin dawn biex ikun membru membru jkun allokat is-somma mistħoqqa xinejt li eh, aħna għajva, tinkwetaw xħajkonna kelma tagħna xinejdu eh, jekk uġet nitkellmu fuq il-pak, eh, fuq il-fond ta' koezjoni, vera na kelma tagħna, però jkun sir fl-aħħar mill-aħħar hija ta' ħadd fortunatament kif qalet Sinjura Marini, jekk intom għandkom problema biex tiksbu mill-ewwel il-proġiba mill konsell ngħidilkom eh, li tistaw eh, sibu eh, widna li tis attentiva li tisma li sta tisma minnaħa tal-parlament imma fuq il-konsell li tafu li fl l-axħar kelma fuq il-programmi u l-MFF hija tal-konsell Grazzi, dawn huma xi toġibiet li provajt nagħti għan komplu issa d-dibattitu tagħna għanna 11 parteċipant li talbu biex jitkelmu ħana laq il-lista ta' kellima unek nishtiq ngħidilkom illi hemm ħin tal-kelma ta' minuta għal kull persuna. L-ewwel il-kollega Michel Reich Verman. Dank u wel, voorzitter. Uh, het is een heel uh, belangrijk debat dat we hier voeren en we hebben denk ik... Grazie, president. Dan huwa dibattitu importanti ħafna. U eh, kif tistaw taraw għandna kooperazzjoni tajba ħafna bejn il-Kumitat tar Reġuni u l-Parlament Ewropew fuq il-politika ta' koezjoni? Jiena kont rapporter dwar dan ir-regolament qed issir kooperazzjoni tajba ħafna. Ninsabu naħseb l-istess pożizzjoni fuq il-kontenut. Il-pożizzjoni tal-Parlament hija simili ħafna għal dik tal-Kumitat tar Reġuni Jekk wieħed iħares lejn il-politika ta' koeżjoni fil-futur, hemm ħafna pressjoni li qed titpoġġa u hemm theddida sħiħa politika ta' koeżjoni mhix mill-Kumitat imma minn ċertu stati membri. Ittieħdu ċertu deċiżjonijiet fosthom Invest EU, Orizzont 2020, Aħna ovvjament irridu naraw kif natu priorità politika ta' koeżjoni, rridu naraw ukoll kif se nagħmlu pressjoni fuq l-istati membri sabiex jirrispettaw il-kwistjonijiet għandna xaqsmu politika ta' koeżjoni. Grazzi tassew. Grazzi ħafna Sur President, jiena nixtieq li f'dan id-dibattitu tal-lum nisħaq iktar fuq id-dimensjoni tal-bliet minħabba li hemm aktar nies li jgħixu fil-bliet l-OECD qegħdin jgħidu li f'sa sena 2030 erba' minn kull ħames Ewropej jkunu qegħdin jgħixu fil-bliet li għandhom iktar minn 50 elf eh, persuna li jaħdmu fihom li jgħixu fihom skużawni aħna nafu dak li sar f'dawn l-aħħar ftit snin fuq eh, din il-problema ta' ċaqliq minn żoni rurali għall-bliet. Jiena naħseb li għad raġuni dimensjoni tal-bliet għandha tkun ikkonsidrata iktar. Dan jikkonċerna ħafna xogħol qed jagħmel is-sezzjoni settur regjo u anke programmi oħrajn ta' taħriġ bħal Horizont 2020 li għandhom ikunu infassla iktar fuq l-istruttura tal-bliet. L-organizzazzjoni Eurocities proponiet li għandu jkun hemm President tal-Kummissjoni li jieħu ħsieb iktar li bliet nixtieq il-Kumitat tar-Reġuni jisħaq iktar fuq din it-talba. Grazzi. Issa Bruno Vranik. Predsjedniče, kolegice i kolege, gospodarstvo Europske unije se uporavlja. No... Eżis kollegi, l-ekonomija Ewropea qed tirkubra għandna bżonn ta' iktar investiment biex insolvu l-kwistjoni tad differenza bejn l-Istati membri. Il-politika ta' koeżjoni għandha tkun saħħitha biżżejjed biex teleb dawn id-differenzi. Il-politika ta' koeżjoni għandha twieġeb għażieda fil-ħtieġa ta' l-indirizzaw diskrepanzi fil-Unjoni Ewropea u għandu jkollna budget ambizzjuż biex nilħu dawn għanijiet nilqa l-intenzjoni tal-Kummissjoni biex jkun hemm iktar investiment fil-żgħażagħ fil-riċerka u permezz ta' din il-politika il- jista' jkollhom rwol iktar deċisiv. Iżda biżieda ta' 10% fil-mija finanzjament tista' eh, insaqsu eh, anzi tnaqqis dan it-tnaqqis jista' jagħmel jiperikola l-politika ta' koeżjoni nifissa il-finanzjament għall politika ta' koeżjoni għandha tkun immirata għal ċentralizzazzjoni ta' programmi iżda dan mhux qed jikkontribwixxi għal iktar koeżjoni fl-Unjoni Ewropea dawn il-limitazzjonijiet għal fondi ta' koeżjoni jfissru illi il-koll kemm aħna qegħdin nipperikolaw is-sussidjarjetà għall politika ta' koeżjoni se jkollha rwol kruċjali wkoll fil prijorità ta' programmazzjoni li jmiss. Għandna bżonn ta' politika ta' koeżjoni aktar minn qatt qabel. Il-programmi ta' politika ta' koeżjoni għandhom iwasslu għall-ugwaljanza bejn it-territorju u bejn iċ-ċittadini. Għalhekk jiena nilqa' id-deċiżjoni li ttieħdet biex ma jkunx hemm dan it-tnaqqis u hawnhekk il-President interrompi l-kellim. Grazzi skadellek il-ħin għaddu għal-kellim li jmiss. Grazzi sew President, biex inkunu nistgħu nitkellmu dwar dan is-suġġett nemmen li għandna nagħtu definizzjoni tal-għanijiet tagħna x'inhuma. L-għanijiet tagħna għandhom ikunu li l-Ewropa tkun post fejn wieħed jgħix tajjeb jgħix b'mod sikur f'ekonomija li qed dejjem tikber. Għalhekk nemmen illi jekk niddefinixxu l-għanijiet tagħna, niddefinixxu wkoll prijoritajiet tagħna u dan huwa Jiġifieri li jkollna edukazzjoni moderna skont il-ħtiġijiet tas-suq, indirizzaw il-klima, il-ġrieda kontra il-faqar, iktar protezzjoni tal-kura tas-saħħa u li noħolqu xogħlijiet abbażi tad digitalizzazzjoni jiena ninsab ċert illi l budget Ewropew għandu jkun wieħed illi jippromuovi dawn l-anijiet u prioritajiet. Il-budget ġdid għalhekk għandu jirrifletti dawn il-politiki li għadni kemm semmejt. Grazzi ħafna, jiena nixtieq li dak li intom prezentajtu nappoġġa veru li din hija responsabilità tal-Istati membri illi fil-fatt jikkontribwixxu ħalli jkollna Ewropa li tkun reżiljenti iktar għal dak li ħanaffaċċjaw fil-ġejjini anke fil-kuntest tal-Brexit u fil-kuntest tal-fatt li l-kapijiet tal-istati iddefinixxew ċertu affarijiet ġodda li aħna rridu nindirizzaw fil-kuntest tal-politika ta' koeżjoni Erasmus Plus Horizont 2020 naħseb li ma nistgħux nagħmlu mod ieħor ħli fl-inżitu l-budget. Naħseb li huwa importanti li l-Kummissjoni Ewropea tiftaħ ukoll flussi oħrajn ta' eh, fondi jiena ngħid illi hemm bżonn li nsaħħu dawn il-fondi ħalli nkunu iktar b'saħħitna fil-ġejjieni biex nagħmlu hekk irridu naraw illi ikollna sena ta' posponiment għal fondi ta' koeżjoni ħalli jkun hemm bejn sentejn u tliet snin għall approvazzjoni tal-fondi ta' koeżjoni din hija xi ħaġa li fis-settur agrikolu fil-Ġermanja speċjalment titqajjem ħafna tassi. Grazzi. Hvala. Dakle, u okviru ove zaista složene teme želj... Grazie tassew. Fih dan dan is-suġġett daqshekk kompless nixtieq nappoġġa l-inizjattiva tal-Parlament li jkun hemm żieda tal-finanzjament tal-iżviluppi urbani sostenibbli mill-fondi reġjonali. Din kienet xi ħaġa li proposta oriġinarjament mill-Kummissjoni. Dawn il-fondi disponibbli fih dan l-istrumenti għall-investiment territorjali għal programmi ta' inizjattivi urbani u l-iskambju ta' esperjenzi u t tisħiħ tal-kapaċità jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall adozzjoni u l-implementazzjoni tal-innovazzjoni u standards ġodda fil-ġestjoni tal-ibliet li l-kol kemm aħna naqblu li huma kruċjali għall gvernijiet lokali, għall-integrazzjoni u għall-iżvilupp sostenibbli. Dan huwa mod ukoll li bih nagħtu tweġiba għal kwistjonijiet ekonomiċi, soċjali u finanzjarji li jinsabu quddiemna. Grazzi tassew issa ngħaddu għal Peter Kaiser Kjoġbok. Sur President, il-budget huma verament importanti mill-perspettiva politika u dejjem ipoġġu daqsxejn ta' pressjoni u e, jkunu għaddin jagħtu tifsira politika e, differenti għall politika wkoll qed naraw illi m'hemmx xewqa ta' bidla laqas fil-kuntest tal-politika ta' koezjoni għal din ir-raġuni rridu naraw eżattament xewqatem fuq il-livell nazzjonali u nirrappreżentaw ukoll ix-xewqat tal-komunitajiet u tal-bliet. Din hija xi ħaġa li għandna nkunu konxi fuqha ħalli bekk aħna nkunu ċerti li verament lesti li nilqu kompromess bejnietna fil-ġejjini jiena naħseb illi eh, qed nirreferu ħafna għal din il-ħaġa, nixtieq ngħid xi ħaġa oħra. Għandna bżonn ikun iktar kuraġġjużi fuq it-taxxa diġitali, fuq it-taxxa ta' tranzazzjonijiet u fuq affarijiet li m'aħniex għadin nindirizzawhom biżżejjed, apparti minn hekk jiena naħseb illi fuq ċertu kriterji ta' konverġenza rridu nirriflettu daqsxejn fuqhom naraw kemm jagħmlu sens minħabba li dan jista' joħloq iktar flessibilità għall bliet u għall reġuni. Emil Brock issa. President, eżis kollegi, naħseb li kol kemm aħna għandna ninvestu iktar f'dak li għamilna iktar Ewropej Jiġifieri iż żazax il-kultura u l-politika ta' koezzjoni. Fuq iż żazax għandna l-iktar ġenerazzjoni favur l-Ewropa fl-istorja tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk wasal il-waqt li ninvestu iktar fl-Erasmus Plus, innaqsu l-qat u programmi oħra għaż-żgħażagħ. Imbagħad fuq il-kultura l-Ewropa eh, qed tiffoka wis fuq it-tmexxija u mhux fuq ir-ruħ tal-Ewropa għax U hemm bżonn ninvestu fir-ruħ tal-Ewropa għax għandna bżonn ruħ tal-Ewropa, l-identità ġifieri Ewropea. Fuq il-politika ta' koeżjoni imbagħad din il-politika ta' koeżjoni għandha tkun għan politiku u mhux wieħed tekniku għaliex l-Ewropa tiddependi fuq il-politika ta' koeżjoni dan tista' tara r-riżultati tiegħu f'kull kantoniera tal-Ewropa. Pereżempju jiena ħasseb fuq it-tnaqqis tal-politika ta' koeżjoni u li qed jitnaqsura rati ta' kofinanzjament. Grazzi. Grazzi, issa Jure Kroga, jek joġbok. President, għatisa li għattatini il-mikrofonu, l-Europa titlaħaq ma bosta sfidi minn Brexit, għal kustjoni toħra ta' sigurta, iżda ma nistawx ninsew wieħed mill-pilastri kruċjali tal-Unjoni Ewropea il-politika ta' koezjoni. Diġi nafu li se naħdmu budget limitat u dan ifisser iżekonom iktar pressjoni biex il-fus jintef u kif suppost. Importanti li jkun hemm flessibilità. Il-flessibilità hija l-kelma kruċjali tad-diskors tiegħi. Bħala President ta' Raġuni iktar żviluppat nara x'inhu l-impatt fil-possibilità ta' trasferiment ta' finanzi f'ċertu kategoriji ta' reġuni u nilqa' proposta tal-Kommissjoni li din il-flessibilità tiżdied minn 3 għal 15% mingħajr ma dan għadu ġalloka tal-raġuni iktar żviluppati naqbel. Iżda il-pajjiż għadhom jitħallew jiddeċidu waħedhom fejn iħossu li huma aktar ta' benefiċċju l-finanzi Ewropej. Ma nistgħux ninsew il-ħtiġijiet ta' żoni metropolitani li għandhom xaqsmu mal-ambjent, l-inklużjoni soċjali u t-trasportazzjoni. Grazzi. Grazzi tassew. <clears throat> Issa Kristof Guillaume, jekk jogħġbok. Grazzi, Sor President, nasab l-iktar punt, l-iktar ikbar mistaqsija rridu nistaqsiju għalfejn għandna bżonn il-budget Ewropew. Il-budget Ewropew eh, jissu l-ħmira għal-kejk, minna ħmira m'għandekx kejk, u eh, xinu ma dawn eh, l-1200 biljun euro li eh, fl-axar mill-axar huma importanti eh, dan kollha waslu eh, biex ikun hemm iktar prosperità biex nofru ħajja ħjar l-ċittadina tagħna u li rridu naraw li jkun hemm iktar sussidi għaliex l-Ewropa qiegħda f'kull rokna tal-Unjoni u waslet tal-bidla tal witch tal-Europa tal-bira sur Artu artuj aħna nafu sew xejn jiena minn xar 30 minn um, majen u eh, naħseb li eh, dak li għanna bżon fl-axar mill-axar eh, fil-formatija hija simplifikazzjoni. Ti kif taħseb li nistaw iktar simplifikazzjoni? Tieni punt, kif nistaw nħolqu visibilità ikbar fuq il-politika Ewropea nemmen li l-ewwel net irridu naraw li konna mm, forsi fil-budget li jmiss iktar politika ta' li tkun viċin ċittadini u eh, iktar investiment fil-vizabilità tal-azzjoni għana. Naħseb li nista' bekna eh, dan il round u naddi l-kelma l-President biex jieġeb eh, għal-mistoqsijiet u suġġerimenti kome. Kemm għandi ħin jekk jogħġbok sur President. fam, mm, iva, supposta ħanal u fis-sitta u nofs ma' somma tistgħu tibqgħu nek. Iva, man, nasib eh, li nina eh, nistanajt li sagwejt berra għadak li għalu eh, l-kollegi u nistanajt li koza kważi u ija mm, wahda mill mm, mill-bibji din il-politika ta' kohezjoni l-idea u l-għalija hija li insommu għax vera, vera għanna dan l-istrument ġdijt eh, investi u eh, meta wasal il-President Juncker eh, fit-tmuna tal-Kommissjoni fl-2014 u ħarġin id-dijanjozi li mill-krisi finanzjara tal-2007-2008 kella deficit kif ta' budget allokata għall-investimenti. U allura ma kellux flus fidejk, u meta inti m'għandekx flus fidejk x'tipprova tagħmel. Idu fuq l-inġinieri finanzjarji u tara naqra kif eh, tista' diksa bizziet li u ġib l-investiment għalek u għahreċ bl-ewel font, font Junker biex bekk territorji u l-istati membri kolla ikunu jistaw ehm, fil-fatt eh, jibenefika eh, li għajbija eh, għal li tqassim ġust, ġviri għaparti s-sidi kif ukoll lajnuniet, kien hemm l-idea li ċertu s-turista u jinħal u fuq għabbasi ta' dak illi kien l-efsi u li saw u ma fl-axar mill-axar u ma l-istess ħagġa bosta fondi, fondi li daħlu eh, flessibilità li li qabel eh, konna f-situazzjoni fejn eh, metenti il flejes ta' fond kienu mm, jieġu eżawriti kien jenħala l-ħin biex nħol u strumenti oħra. Issa nistaw naraw li permessa dal-programm investiju ċertu investimenti li ma kienux ġew meqjusa mis-swieq jistaw hemm garanzija addizzjonali qed jiġu offruti minn dan il-programm għal dawk li jixtiequ jibbenefikaw minn tali eh, minn tali font. Il-kollega Turk naħseb li weġeb eh, mistoqsija tal-kollega fuq ehm, il-finanzjament sostenibli urban. Naħseb li din hija xi ħaġa li ovvjament iridu eh, riflettu iktar b'mod determinat dwar u fit-twassil ta' regoli jeridu naraw jkun dispozizjoni flessibbli biżejjed biex eh, wasluna għal eh, l-adattamenti kollha biex eh, waslu għal dak li jkun biex aċċedi għal kreditu. Sorjane kien naħseb li l-politika ta' kważjoni Iva, huwa l-istrument ta' solidarjetà li permetti lil dawk l-istati membri jew kellha raġuni li biex nejtek eh, jarmaw iktar irwieħom eh, u biex jistu iktar eh, u koll laċen fu affarijiet bħal per eżempju it-taħriċ, it-taħriċ li għanna bżonna da pito, da nasab li ma jrix ikona xaġa biss imnaqxa fil-blat, rridu ninvestu fl-edukazzjoni u fit-taħriġ, minnaħseb li bl-ebda mod eh, hawnhekk qed neddu l-prinċipju ta' sussidjarjetà da mhux l-interessi surflegu flego tkellem dwar sigurtà u tkabbir eh, u tkellem dwar l-ħtieġa li eh, nkunu iktar ambizzjużi fil-qasam tal-edukazzjoni dak li għala fuq il-klima u t-didiet soċjali nxeqnejt hija li il-pak trid tieħu konsiderazzjoni l-aspetti ta' soċjetà kif ukoll ta' klima, ambjent u jiena konvint li l europa li t-permetti li ta' jekk kien hemm distak bejn id-dinja tal-bdewa u saċieta li eh, tkun Ewropa li eh, tjirna xela tqarreb it-nejn. Nasib li jekk rridu nkunu eh, sodi, rridu naraw li nimponu li l-pajizi li jesportaw lejna l-Unjoni Ewropea l-prodotti tagħhom li dawnu ukollhom l-istess kondizjoni ta' produzzjoni li nimponu fuq il-produtturi tagħna u emmek li sewa ikun impatt eh, reali fuq il-klima. Signora Moneri kelmet eh, dwar responsabilità ta' stati membri, kif ukoll konsekwenzi tal-Brexit, sepp li eh, rridu nistennew ftit oħra l-ewwel, u ftit xhur forsi anke biex naraw naqra x'nistgħu nagħmlu fuq riżorsi propji nistgħu naqblu ma' dak li attenti, ela li hemm taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji din xaġa li l-Parlament jappoġġa ma tafu li minnaħa tal-Kunsill l-eżitu kien dajjef u nixtieq ngħid u rekkal darba nitkellmu fuq xi ħaġa li qed ta' komitat stati membri u tilħaq l-unanimità f'dan il-Kunsill immaġinaw, immaġinaw kemm hemm mm, kurrenti għaddejn f'dan il-Kunsill fuq ħaġa bħal dina, fuq il-mezzi eh, sostenibli mbagħad eh, u fuq eh, l-sfidi bħal dak ta' dinja digitali. Sur Kaiser qal li l-budget determina politika Ewropea, però nasib li nistaw l-ħagġa bil-kontra, nistaw kunu nafu dak li rridu niksbu un bat nsibu il-budget skont u naraw naqra li nikisbu l-mezzi biex namlu dan kollu. Rridu kunu koraġużi, ovvjament, eh, inti tkellem dwar l-importanza ta' taxxa, pero eh, rridu l-ewwel nibdew billi niġildu bil-frodi fiskali, eh, li konna sistemi ottimizza li jkunu l-aqwa possibbli li ma jkunniex Tex Haven sebe. Is-Sur Bucket kellem dwar l-investiment eh, fil-koezjoni eh, kif ukoll fis-saża l-kultura u l-fatt li nagħtu ruħ Ewropea li hija parti mill-identità u li dan kollu jsejs il-politika Ewropea. Eh, Sal-Unjoni nafu li m'għandix kompetenza fuq l-edukazzjoni u fuq il-taħriġ professjonali forsi rridu nistennew naqra eh, nafu li eh, Erasmus eh, kien strument eċellenti ċelebrana 30 anniversari tiegħu fl-2017 però għat isir iktar demokratiku u li għat jifoka fuq l-istudenti u fuq l-edukazzjoni superjuri, ma naħseb li eh, l-Europa trid timmobilizza ruħha anki vizavi eh, dawk iż-żgħażagħ qiegħda kollha u għalhekk għandek il-benchmarks biex tara naqra li huma li sati membri li ġabu ruħhom illi eh, kellhom riżultati aħjar minn oħrajn u jkun hemm skamp tal-aħjar prassija. li Redrova fuq il-politika ta' okkażjoni u fuq il-ħtieġa tal-flessibilità. Nasib li dan punt sew importanti jena tassew mill-qut tal-politika ta' okkażjoni. Għandek 500 paġna bħal dak li qallu li ehm, eh, eh, rridu nippruvaw eh, minn edu 600 paġna, mux eh, turi kem eh, miex eh, xaġa faċli. Sistema ta' kontrol finanzjori u xikultant huma elementari u nasab li jridu nibdew billi nimponu regoli u natu l-mezzi ta' kontrol meħtieġa. Dan kollu fil-waqt li jkunu flessibilità, ma nistax nitkellmu dwar innovazzjoni jekk ikun regoli anakroniċi nafu l-Unjoni Ewropea għandha regli, regoli eh, eh, ġifiri mandiex eh, tassew gvern proprjet tagħha, u għal daqstant rridu narfu diffikultà u dim realtajt li tfaċċaw bħal kriżi migratorja bħal l izviluppi ta' tal-globalizzazzjoni, ta' deċentralizzazzjoni, u nemmen li hemm nura ta' punti eh, ta' leġislattivi li jridu jiġu eh, reveduti, allura rridu naraw li jkonna biżjed flessibilita. Sorrija, eh, u ehm, missart li u reġun li oriġinament kien parti mill maju, ġifiri nishtiq nejt li fl-axar mill-axar hemm interess li ikonna debattitu iktar strutturat fuq u mill-Europa ta' dabitada bil ma nidġu fuq il-bagiet, eh, ma nixxiex ngħid li din eh, hija xi ħaġa li eh, hija business as usual, però flok noqogħdu nimxu l-qudiem, ejja l insaqsu l-mistoqsija ma' vera, nafu li l-Ewropej mhux ħajċedu fuq xejn fuq l-elementi territoriali, il-fiduċja, iva, vera, kifattu intom iktar komunikazzjoni, iktar visibilita, e, pis jkun iktar komunikazzjoni, pero eh, biex jgħet jikomunika jgħet kollu messaċ għaddi, eh, u għalek tajjeb li jkun eh, dibattiti, dibattiti li interessaw il-publiku. U għamnek kien nejdilkom ngħidilkom mixdita illi jena fiduċjus fuq il-xol illi twet untom fadna l-komitat. U fl-interess tagħna illi nadmu flimkien, l-interess tal-Ewropa biex eh, tkun saħħa dinija illi eh, hija l-ġejjeni tagħna u li tħarisna. Grazzi ħafna dan id-dibattitu intensiv. U eh, Grazzi eh, tal-li eh, inti eh, fil-fat tkellimt naqra dwar is-segwitu li sar fuq din il-kustjoni, nafu li tul tlet plenari ħdimna fuq bost opinjonijiet li wasluna fejn qegħdin. Sa wasanna għal din il-perspettiva vera perspettiva forse mhux sħiħa fuq dan is-suġġett, imma żgur li nistgħu nisiltu bost elementi importanti. Fl-aħħar wasalna għal dan l-isprint ħari. Għajak għalla jrit eh, nasla rebħa wara illi eh, elibna il-Konsil tal-Ministri eh, nisospendi il sessjoni saqqada fid-disa. Nixtieq s-sarata t tajba